Good morning, everyone. Welcome to the Econ Committee. First of all, we... Lodwa tajba nil-għawkom għal din il-laqa tal-Komitat Econ. Naġġettaw, nisan adottaw l-agenda, ma hemm problemi jemmek. Unkomplu għalix l-agenda ġit adottata. U għallura kifet naddu għal punt li mis l-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa ta' na tal kon fi 26 ta' frar u jekk m'hemmx problemi jekk nifhem illi il-minuti ġew approvati. Bekk inkomplu għal punt li jmiss fuq l-aġenda. Istqarijiet il president l-ewwel nett. Mela, l-aħħar rapport wara il-CA3 il-votazzjoni li sar fis-16 ta' Jannar hemm ukoll xi korrezzjonijiet għal apposta l-aġenda dan wkoll ġi mħejjija għal dan skont regola 261 tar-regoli ta' proċeduri. L-abbozz tal ġew ġi wkoll mqassam f'April u hemm il-verżjonijiet kollha lingwistik fl-10 ta' April. Jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet, il-korreġenda jkoll jgħaddi lill-Parlament u fil-plenarja ta' april dawn jiġu wkoll imħabbra u jiġu u wkoll approvati sakemm ma jkunx hemm talba minn grupp politiku jim tal-inqas 40 membru illi dana kollu jiġi votat. Punt ieħor, korreġendum tat-tupa li ntlaħaq mal-Kunsill dwar ir-regolament ta' sorveljanza budgetarju, ir rapport ta' COSES u anki dwar il-monitoraġġ tal-pjanijiet ta' tal-budget il-plenarja u kolla dotat il-pozizjoni taħħa u dana fit-tini ta' marzu ta' din is-sena, anzi fit-12 ta' marzu 2013 jikorġiruħu l-President. U dana skont TFEU, artiklu 2944, jekku kien hemm approvazzjoni fl-ewwel qari, allura l-att leġislattiv jiġi adottat fil-formulazzjoni skont il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew. Wara l-adozzjoni fil-plenarja, il test issa jgħaddi mill-finalizzazzjoni mill-esperti lingwistiċi u dana kooperazzjoni mill-qrib ma' segretarjat Ikon u anki reporters. Una ħabbar ukoll illi għabbazi ta' dawn il-finalizzazzjonijiet għabbozz korreġendru u dana skont il-proċeduri tal-Parlament skont regola 2-1-6 dana kollu jiġi ġi imħi u anki ġi mqassam il-membri. Il-korreġenda u koll jiġi mħabbar u koll fil-plenarja ta' april. Issa, l-aħar punt dwar eh, x'qed isir fuq it-trialogu għaddejjin wara it-tieni trialogu dwar il-fiskalis fl-aħħar ta' frar kien hemm aktar progress fuq livell tekniku u dana fix-xar ta' Marzu din eh, nersu lejn f'dejn tal-aħħar ħlif għal dak li għandu xatum dispozzjonijiet brabta mal programmi MFF. U kol eh, dan din it-tarif ġim qasam il-Shadows u hemm talba għal kommenti tagħhom sa 23 ta' April. U għalek, jek kollox eh, mifhum nistgħu ngħaddu bekk għal punt li misfuq l-aġenda, konsultazzjoni Eh, tal-komitat ta' regoli CRD 4 u dak li għandu xaqsam artiklu 7 regoli ta' proċedura. F'Marzu 2003 kien hemm kompromess li fuq eh, CRD u u dana taħt presidenza irlandiza u flimkien mal-Komissarju Barnier fuq il-kussjonijiet pendenti wara negozjati mal il-presidenzi danizi u irlandizi u l-reftajim politiku ġi u kol maqbul wara li proposta ġiet eh, publikata fil-2011. Koreper konferma dan il-ftajim fis-27 ta' marzu li tra u kol ġiet imqasma li l-membri kollha ta' li kon flimkien mal-abbozz ta' test konsolidat. Jiena nixtieq nagħmel konsultazzjoni mal-Kumitat taħt ir-regola 17 u naddi il-kelma li rapporter biex jikkommenta fuq dana kollu. L-Onorevli Karis. Herzlichen Dank. Es ist keine weitere Wortmeldung notwendig. Ich bitte das. Grazie, Hafna. Forse ma tantx bżon bżonn li għamil dan intervent, aħna jiva ċettajna. Danke xom. Tajna li trawlera ra kemm nimmardu għal-votazzjoni. Mela, grazzi. Issa nixtieqkom eh, turuna mezzi li tivvotaw bidejkom jekk xkonferma konferma biex nresqu eh, dana kollu l-plenarja. Dawk favur jivvotaw jekk joġobkom. Kontra? Astenzjonijiet. Il-test jiġi mreqsa għal votazzjoni fil-sessjoni tal-plenarja ta' april. Grazzi ħafna. So I think that uh, we will have to wait for a few Se jkollna nistennew għal ftit minuti għaliex issa suppost se nivvotaw fid disaw nofs. U għallu niproponi li nistennew xiftit biex nistennew lill l-membri l-oħra jaslu sabiex nkun nistaw nivvotaw. Grazzi. So good morning again. We move on to the next item of the agenda, the votes of the... Grazzi ħafna mela naddu sal-punt li mis il-blabozz ta' rapport mħejji mill-Sur Sanchez Presedo dwar il-politika tal-kompetizzjoni. L-ewel eh, namlu verifika bil kards jekk joġobkom il-membri, jekk tistaw eh, taraw jekk il-cards tagħkom u miex qegħdin jaħdmu niftħu il-votazzjoni. One more vote. We close the votes. Sena l-votazzjoni jissa. Grazie ħafna. Bekk natu għal-votazzjoni. One more. Okay. We start again. Dew mill-ġdid. We close. Nal u l-votazzjonijiet. It's working Iva, kollox jett jaħdem. Mela. Votazzjonijiet. Kompromess E. Jekk joġobkom, ħudu nota li l-kompromess ma jkoprix 33 pal-amenda li nivotaw dwarra separatament. Għanna votazzjoni maqsuma dwar 3A, l-ewwel parti, votazzjoni miftuħa l dawk favur kontra. Astenzjonijiet. Adottata. Tieni parti. Dawk favur. Kontra. Verifika. Votazzjoni miftuħa. Nagħu l-votazzjoni tiġi adottata. Paragrafu 4. We repeat the vote. Yeah. Mil-ġdijt, nerġaw nivvotaw unżidu u kol il-votazzjoni tal-membru tal-ECR illi mandux il-kard tijaw. Bekkek ma jimportax nirrepetu il-votazzjoni it-tieni parti ta' paragrafu 3. Yeah, ECR is voting again. Is-sijar jaġaw jivvotaw. Għanna tlet membri oħra, anzi, żewġ membri oħra li votaw. Memx aktar. Nal votazzjoni bekk. Mbagħad għanna tal sijar U allura din ma taddix. Paragrafu 4, l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Erba A l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti favur favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 33, emenda 33, favur, kontra. favur. Mela, edin nivotaw fuq emenda 33. Kienem talba għal votazzjoni separata. Favur, kontra, astenzjoniet ma taddix. Naddu issa għal emenda 34, dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 35 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 43 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Mm, kompromess F ma jkoprix 52 dwar din l-emenda nifotaw separatament. Mela, il-votazzjoniet eh, maqsuma, paragrafu 9, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Paragrafu 10, l-ewwel parti, dawk favur, kontra, astenzjonijiet. Tieni parti, favur, kontra, astenzjonijiet taddi. Tielet parti, favur kontra astenzjonijiet tardi. Emenda, anzi kompromess F, favur, skużawni. Sorry, amendment, uh, compromise F. Sorry. Compromise F, skużawni, favur. Kontra sanzjoniet taddi. Emenda 50, dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix emenda 52 favur kontra astenzjonijiet ma taddix nivverifikaw emenda 52 Mela, jisir kontra, 16 favur, 13 kontra. Skużawni, inti votajt favur, ma jbiddel xej, mela 17 favur, 13 kontra. Emenda 54, dawk favur. Kontra. Astensjoniet. Taddi. Verifika erba' għal emenda 54. ICR e tivvotaw favur u għanna wkoll votazzjoni l ohra li kontra. Tnejn oħra votaw u nagħlqu l-votazzjoni. 16 favur u 15 kontra ma taddix. Kompromess ġe eh, votazzjoni maqsuma l-ewwel parti ta' paragrafu 12 dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti favur, votazzjonijiet favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess G favur kontra astenzjonijiet taddi. 69 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess H, votazzjoni maqsuma, paragrafu 14, l-ewwel parti, votazzjoni Miftuħa mela favur kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Tilet parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 14b. Dawk favur. Kontra. astenzjonijiet ma adottata. L-ewwel parti ta' 14 ċe dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 15 a l-ewwel parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Tini parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess H dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess I, votazzjoni maqsuma, paragrafu 20 l-ewwel parti, dawk favur kontra astenzjonijiet din. Tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess I, dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess I A, dawk favur, kontra, astenzjonijiet ta' għadġiġi adottata. Emenda 89, dawk favur, kontra astenzjonijiet niverifikaw. Emenda 89. Votazzjoni oħra. Unal votazzjoni kien isu wkoll dak il-vot, 19 favur, 10 kontra dan iġi adottat. Dan għadda biex saqsam 89. I B issa, dawk favur, kontra, astensjonijiet taddi. Emenda 92, dawk favur, kontra, astensjonijiet ma taddix. Emenda 93, dak favur, kontra, astensjonijiet ma taddix Niverifikaw 93. Sur Goebbels kontra u għanna vot ieħor kontra mela. 13 favor, 19 kontra ma taddix. Mela, 94 issa dawk favor, Kontra, astenzjoniet, taddi. Kompromess i ċe dawk favor, nivverifikaw design. Emenda design. Zewġ voti oħra, voti ieħor, nagħlqu votazzjoni. 17 favur, 13 kontra. Erba' u design adottata. Mela, kompromess iċe. Dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet adottata. Emenda 104 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 105 dawk favur kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw 105 Mintax favur, mistax kontra, tiġi adottata. 106 issa dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma taddix. Kompromess je, votazzjoni maqsuma dwar paragrafu 24 fl-ewwel partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Tieni parti dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess je, favur kontra astenzjonijiet taddi issa. 22 dak favur kontra sanzjonijiet ma taddix. Mbagħad għandna kumitat tran, 31 dak favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Kompromess ke dawk favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess L ta' favur kontra assenzjonijiet taddi. Issa employment nejn, dawk favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Mbagħad employment 10 dawk favur kontra assenzjonijiet ma taddix. Niverifikaw employment 10 Voti jħor. Nalqu. 16 favur, 16 kontra, ma taddix. Issa, employment 17, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. Kompromess M, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet adottata, issa. Kompromess A, dawk favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. Kompromess B, dawk favur kontra astenzjonijiet taddi, kompromess C, dawk favur, kontra astenzjonijiet taddi, kompromess D, favur, kontra astenzjonijiet taddi, bekk nivvotaw fuq il-test e kif għuna dat votazzjoni nominali issa. Iħor, vot ieħor? Fil-fatijina, jgħid il-President, t-nifota, nalqu. 32 favur, wieħed kontra. U astenzjoni wahda. U għalek test eh, adottat nifirħu li rapporter Issur Sanchez Presedus. Nifirħu lek. So we move to the next. Naddu issa għal-vot li jmiss li huwa l-abbozz ta' rezoluzzjoni mill-rapporter Bols fuq it-komplija tal-scoreboard fuq l-izbilanċi makroekonomiċi u s-settur tiegħu. Nivvotaw għal paragrafu numru 1, voti favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Paragrafu 2, favur, kontra, astensjonijiet, adottata. Paragrafu 2a, favur, Paragrafu 2a minu a favur, kontra, astenzjonijiet adottat. Paragrafu 3 a favur, kontra, astenzjonijiet adottat. Paragrafu 3a. Emenda 2. Favur, kontra, astenzjonijiet adottat. Namlu verifika l-emenda numru 2. ECR is abstaining and socialist is so is against so 16 is 16 favur 16 kontra żewġ astenzjonijiet għal daqstant maddiċ. Issa nivvotaw fuq it-test oriġinali favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 4 favur kontra astenzjonijiet adottata. Paragrafu 5, favur. Astenzjonijiet kontra adottata. Paragrafu 3, favur. Kontra. Astenzjonijiet namlu verifika. Emenda 3, niftħu l-votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni żewġ voti oħra kontra, jiġifieri 16 favur, 18 kontra. Maddiċ. Nivvotaw fuq it-test oriġinali favur. Kontra. Estenzjonijiet namlu verifika fuq it-test oriġinali. Niftħu l-votazzjoni. Nara il-votazzjoni, żewġ voti favur, ġifiri 21 favur, 13 kontra, adottat. Emenda erba, favur, kontra, astenzioniet, adottata. Paragrafu 6b, favur, kontra, astenzjonijiet, adottat. Paragrafu 6c, emenda 8, favur, kontra, astenzjonijiet, adottat. Namlu verifika fuq l-emenda numru 8 niftħu l-votazzjoni. Nalqu l-votazzjoni 18 favur 14 kontra. Adottata. Emenda 5 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 6 favur kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda seba' favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu seba' favur, kontra, astenzjonijiet adottat. Premessi, premessi A, favuti favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Premessa B, favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Premessa C, favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Premessa D, favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Kwotazzjonijiet, kwotazzjoni numru 1, favur, kontra, astenzjonijiet adottat. Kwotazzjoni 2. Nivotawhom kollha flimkien? Il-kwotazzjonijiet m'hemmx problemi le ma mela nivotawhom kollha flimkien il-kwotazzjonijiet. Minwa favur, kontra, astenzjonijiet adottati. Nivvotaw fuq test kif ġie emendat, vot elettroniku. Niftħu l-votazzjoni. Tnejn oħra favur, nara il-votazzjoni. 23 favur, lebda vot kontra, 11 il astenzjoni Nifirħu l-President, Signora Bols. Ntemmu l-votazzjonijiet, issa naddu minnu fiħa l-punt li jmiss fuq l-agenda, punt numru 7. li hija konsiderazzjoni tal-abbosta rapport tal-kooperazzjoni msaħħa implementata fil-qasam tal-taxxa ta' transazzjoni finanzjari, l-FTT. Il-rapporterija Anni Podimata u naddila il-kelma minnu fiħ. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi. Illum ser niddiskutu l-abbozz ta' rapport tal-Parlament fuq il-proposta riveduta tal-Kommissjoni biex nistabilixxu taxxa fuq tranzazzjoni finanzjarji l-FTT għal 11 stat membru taħt il-proċedura ta' kooperazzjoni msaħħa. E permettu li l-ewwel nett nirringrazzja l shadow Rapporteurs kollha u l-uffiċċji tagħhom għal kollaborazzjoni tant tajba li kellna sissa. Nagħti titwila madwari għal dawk li ħajdu sem dan id-dibattitu naħseb li m'hemmx għalfejn qogħdu niftħu d-dibattitu mill-ġdid. Ġala darba diġà tkellimna dwar dan memxat fejn nibdow mill-bidunet, nafu xinu ma l-implementazzjonijiet bikrin ta' l-atti ta' implementazzjoni li diġa ġew diskussi fosna u l-Parlament esprima l-pożizzjoni tiegħu u l-punti di vista tiegħu fil-okkażjonijiet varji li kellna. Pala punt introduttiv importanti nixtieq infakkar li 11 stat membru talbu permezz titra li indirizzaw l-Kommissjoni bija li l-proposta reveduta hija rib kemm jista' jkun l-proposta inizjali dan ifisser bambitu wiesa u t-tieni net huma saħqu dwar ħtieġa li l-miżuri kollha xirqa li hemm jiġu implementati fir-rigward il-relokazzjoni biex jevitawha. Barra minn hekk biex nirriflettu dawn l-anijiet, il-rapporter u shadow rapporters naqblu fuq dawn l-anijiet, daħannijom fil-rapport u permezz ta' rapport ħan naslu għal dawn l-anijiet. Nishtiq nisħab mod partikolari u nilqa element ewlieni fil-proposta reveduta tal-Kummissjoni li huwa l-fatt li f'din il-proposta wieħed mill waħda mill-proposti u l-nin qed tiġi imdaħla fit-test. U dan huwa l-introduzzjoni tal-prinċipju ta' ħruġ issuance bħala element li għandu jintuża f'każ eċċezzjonali biss u dan għandu x'jaqsam ma' tranzazzjonijiet kollha fuq strument finanzjarju u fuq strumenti finanzjarji in ġenerali li jinħarġu minn entità f'territorju ta' stat membru li qed jieħu f'din is-sistema. Naħseb li dan huwa pass importanti l qoddim biex ikonna tax aktar b'saħħita u disincentiv kbir għal relokazzjoni Element ieħor importanti huwa li għandna niftakru li l-proposta tal-FTT huwa l-ewwel tentattiv li napplikaw il-kooperazzjoni msaħħa fil-qasam tat-tassazzjoni Dan marbut mad dibattitu USA biex ikun hemm kooperazzjoni aktar mill-qrib u integrazzjoni aktar qalila fis-swieq finanzjarji. Nafu li dan kull ma jmur qiegħed jiżdied bħala parti mid-dibattitu tal-futur tal-EMU. Għalhekk bħala approċċ ġenerali f'dan it-tieni rapport jiena nemmen li għandna nimmiraw li nsaħħu il-qafas tal-FTT billi namlu tentattiv biex nalqu xi lakuni u nsaħħu l-mekkaniżmi biex nevitaw li jkun hemm relokazzjoni, evażjoni tat-taxxa u evitar tat-taxxa u niżguraw li jkun hemm implementazzjoni armonizzata u effettiva madwar 11 stat membru li ħajmexxu din il-sistema fl-ewwel stadju tagħha. Fil rigward il-suġġerimenti u l-inin tagħna, il-Kummissjoni ma inkludiċ fil-proposta riveduta tagħha il-prinċipju ta' appartenenza l-ownership li kien parti mill-rapport ta' qabel tagħna huwa prinċipju ispirat bħalma tafu mis-suċċess tal-bolla tar-Renju Unit stamp duty skont il-taxxa fuq transazzjoni finanzjarji fejn l-ebda FTT ma tkunx implementata, ma tkunx inforzabbli legalment u ma tkunx tapplika għal dan instrument. istrument Il-Kummissjoni tajt li dan il-prinċipju ta' ownership ma jistax jiġi inkluż fid-direttiva għaliex mhux kull stat membru għandu l-arranġamenti amministrattivi fis-seħ biex ikun jista' jinforza dan il-prinċipju. Madanakollu l-istati membri li tassew jixtiequ jimplementaw b'mod konġunt l-FTT naħseb li jiena għandhom l-opportunità u responsabilità li jiddaħlu fis seħħ l-arranġamenti meħtieġa biex din is-sistema taħdem. Il-prinċipju ta' appartenenza m'għandix jitqis bħala peace iżda bħala element ewlieni biex nevitaw il-levitar tat-taxxa u bekk ma jkun iservi ta' deterrent. Lakuna li aħna identifikajna u nixtiequ naħħu hija marbuta mal-prinċipju ta' ħruġ l-issuance. Anke kif sħat qabel, l-żieda ta' dan il-prinċipju min-naħa tal-Kummissjoni aħna nilqawa, nilqawa minn fih, u l-eżenzjoni tal-derivattivi OTC, over the counter, hija importanti għax torbot ma' suċċess tal-din is-sistema. Timxi kontra l-atturi finanzjari, l-prodotti finanzjari u s-swiq finanzjari kollha u toħloq inċentivi jiddispjaċini biex il-kummerċ jgħaddi minn swiq trasparenti lejn swiq over the counter u għalhekk jimmina l-inizjattivi regolatorji biex intejbu dawn is-swieq. L-FTT għandha jkollha ambitu wiesa anke bil-prinċipju ta' ħruġ li tinkludi u koll derivati OTC biex bekk ikonna livell indaqs bejn l-istrumenti finanzjari differenti u swiq finanzjari differenti. Fir rigward il-prinċipju ta' residenza, jiena nħoss li għatem bazi biex ikun hemm kjarifiki, per eżempju għandna b'mod espliċitu ninkludu fiħdan l-ambitu ta' direttiva ferrat ta' istituzzjonijiet Ewropej f'pajjiżi terzi biex niċċaraw li transazzjonijiet finanzjari jkunu koperti minn din it-taxxa. Permetti li issa nitkellem dwar il-kwistjoni kruċali kif ħan niżguraw armonizzazzjoni massima u effiċjenza tal-mekkanizmi ta' ġbir tat-taxxa. Jiena nemmen li sħat qabel fuq dan il-punt dan huwa kruċali għas suċċess tat-taxxa u għalhekk l-istati membri li qed jieħdu sem l-ewwel net nixtieq nisħaq għandhom jużaw bisħieħ il-leġizlazzjoni korrente tal-Unjoni Ewropea biex jiġbru id-dejta isaħħu it-taxxa dovuta mill dawk l-istati membri li mhux qed jieħdu sem. Nixtieq nisħaq li l-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom obbligu għal kooperazzjoni amministrattiva fil-qasam tat-tassazzjoni permezz tad-direttiva 2011-16 u għall-assistenza reċiproku għall-rkupru ta' talbit taxxa għal taxxi, dozzi eh, u miżuri oħrajn permezz tad direttiva 24 er-, tal-2010. Fir-rigward ġurisdizzjonijiet terzi, l-Kummissjoni tidħol mal-negozjati ma' stati terzi għal ġbir tat taxxa. Il-Kummissjoni għandha tirrevedi wkoll id-definizzjoni tagħha tal-dawn il-ġurisdizzjonijiet u taġġorna l-pjantazzjoni kontra l-frodi tat taxxa u l-eviżjoni tat taxxa skont dan l-emil. Proponejna wkoll l-twaqif ta' komitat tal-FTT li kum format minn rappresentata tal-Istati membri, l-Kummissjoni u l-Ezma biex niddiskutu regolarment u neżaminaw kif nistgħu nużaw blaqwa mod ir-regolamentazzjoni li teżisti f'dan il-qasam finanzjarju u tat-taxxa u anke fuq strumenti ta' kooperazzjoni tat-taxxa stabilit mill-organizzazzjonijiet internazzjonali per pereżempju l-OECD u l kunsil tal-Ewropa. L-istess spirtu aħna għandna l-intenzjoni nippromponu li l-atti delegati fuq rapportaċ u kontabilità u rekwiziti tagħhom u anke l-atti ta' implementazzjoni fuq metodi uniformi ta' ġbir tat-taxxa isiru obbligatorji. Għalhekk eżis kollegi dawn huma l-elementi ewlenin tal-abbozz ta' rapport għana nħares il-qoddim għal kummenti ta'kom, għal proposti ta'kom u nħares il-qoddim ukoll biex naħdem fil qrib ma'kom speċjalment shadow rapporters. Dan huwa dokument importanti ħafna u l-ek nixtieq infakkar li l-iskadenza għall-emendi hija nar 23 ta' April ta' kollox minna ħati għaj, grazzi ħafna tal-attenzjoni. Il-President, grazzi signora Ademata, Podemata, u grazzi tal-li tajtna l-iskadenzi. Issa naddil kelma li Shadow Reporters l għannet il-PPE Otmar Karas. Grazzi ħafna, Sur President, Aziz kollegi. l għannet nirringrazza li rapporter. Aħna eh, konna tim tajjeb fl-imkien. Ħdimna tajjeb u naħseb li dan ir-rapport li eh, ser jitressaq anka mod orali u anka bil-miktub eh, jiġustifika bażi tajba sabiex eh, jirriflet il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew. Jina xtaqt nirreferi għal erba punti ewlenin minnu. L-għenet rrit noħorġu bitċar illi il-kooperazzjoni eh, hija meħtieġa bejn l-Istati Membri, hija meħtieġa l-parteċipazzjoni tal-Istati Membri kollha sabiex konna l-istess għan u bekk naraw illi lantana illi uh, nimlew il-vojt li fadal f'dan il-qasam fil-tassazzjoni u naħseb illi dan il-wol deġa qed isir peroriti s-saħħa għalhekk interess u dawn il-proposti tagħna. Kumment liħor fil-rigward tal-FTT naħseb din hija uh, linja politika u mhux uh, politika li toħloq ordni u mhux biss biex niġġeneraw ċertu ġbir uh, ta' flus. Għawnek dan il li rridu nisħu fuq u għalek u importanti illi dawn il-tranzazzjonijiet ikunu eh, rati raġonevoli illi jagħmel sens sabiex anka l-istati membri jkunu msaħħa ir-regolamentazzjoni irid ifassal dan kollu sabiex anka dawn eh, transazzjonijiet eh, fil-gwart tal- eh, tal-borza ikunu intaxxati brata ola. Tilet komment itħul minna tal-FTT jiet ikun uh, mezz mezz illi jgħina sabiex anka faslu l-budget aħjar. Dan qed ikun valur miżjud u qed nitkellem fil-gwart ta' tħul minaħa tal-istati membri illi qed uh, uh, jintlaqtu minħabba um, l-allokazzjoni li huma jagħtu għal-budget uh, tal-Unjoni Ewropea u li qed jaffettwa manka fuq il-budget nazzjonali naf li diffiċli illi dan għati jipparteċipaw fih biss 11 il-stat membru imma dan irrit ikun addizzjonali għal budget u mhux uh, jieħu post l-allokazzjonijiet li normalment isiru dan huwa element li aħna rridu nikkonsidraw anka skont it-trattat hemm lokazzjoni ta' wieħed punt erba' fil-mija. L-aħħar komment tiegħi huwa l-kamp ta' applikazzjoni li jitħalla wiesa biżejjed sabiex uh, anka neħdu konsiderazzjoni l-eċċezzjonijiet. Per eżempju, transazzjonijiet bej eh, is-sottogruppi aħna nitkellmu fuq il-likwidazzjoni tal-banek u votajna wkoll dwar il ħtijġa ta' dawn it-tip ta' tranzazzjonijiet anka b'bażi ta' Basel. U għalhekk jiet ikun hemm referenza kollaborazzjoni mal-qafas eh, regolatorju preżenti bekk ma jridx ikun hemm sitwazzjoni bħal m'hemm eh, fil-gwar ta' rati tat-taxxa li diġà hemm pereżempju fl-Italja u Franza. Jiena qed nisma' minn ħafna stati membri illi huma kontenti ħafna illi għandna din it-tip ta' taxxa illi eh, qed uh, Eh, twasal għal situazzjoni fejn evitaw anka il-tfixkil fil kompetitivita Naħseb iridu nindirizzaw li ma livell din it-tip ta' taxxa ser tiġi implementata sabiex ma nkomplux insaħħu dan l-argument li qed nisimgħu minn ħafna bnadi illi din hija xal li qed titpoġġa biss sabiex niġġeneraw iktar flus. Nerġa' nirringrazzja minn qalbi lis-Sinjor Podimata rapport tagħha. Sean Otmar, I will give the floor on Grazzi, Otmar, issa naddi l-kelma l sur Tremosa fisem l-Alda. Grazzi ħafna, President. L-ewwel nett nixtieq nifraħ lir-rapporter għax-xogħol li għamlet. Tajjeb wisq, wasanna f'dan l-stadju fid-dibattitu tal-FTT wara ħafna diskussjonijiet u din mhix kwistjoni faċli għall-grupp tiegħi għaliex mhux il-grupp kollu jinsab fuq l-istess pożizzjoni għandna opinjoni differenti u ħadkun ħajkun dibattitu interessanti. Jien personalment nappoġġa l-idea li għanna nirrispettaw id-deċiżjoni ta' ċertu stati membri li d-deċidow li kollom din it-tip ta' taxxa. Pożizzjoni liberali ħafna din, imma 11 stat membru jixtiequ jmorru għal din it-taxxa u jien Iżda ta' bilħaq nkun favur din it-taxxa jekk aħna nħarsu bir-reqqa dwar x'inhuma id-dettalji kif ħan ikkumment aktar tard dwarhom. L-ewwel idea. Jiena favur li tħul li jiġi mill-FTT imur biex jixpruna r-rizorsi propria tal-Unjoni Ewropea. Naħseb li ma jistax ikollok parlament li ma jkollux setat ta' ġbir ta' taxxa. Bekk nkun nistaw nimxu l-qoddim u ntajbu l-kontabilità biex bekk iċ-ċittadini kun jistaw jirrekorru lejna biex il-parlament ikollu rizorsi propri u rridu nagħtu tweġiba x'qed nagħmlu b'dawn il-flejjes. Jiena favur li dawn il-flejjes jgħaddu għal budget Ewropew direttament u jiena favur ukoll jekk missejjer żball li s-surot Markaras qed jgħid li dawn il-flejjes ġodda mhux ser iżidu awtomatikament il-budget Ewropew ma jridx jallemina trasferimenti automatikament li qed isiru illum il-ġurnata minn naħta l-Istati Membri u għalhekk din l-opinjoni personali tiegħi jiena favur li konna żieda tal-budget Ewropew flok inżommu l-istess livell ta' flejjes li għandna. Għalhekk dan ir-rigward l-opinjoni personali tiegħi li mhix l-opinjoni tal-liberali kollha timxi f'din id-direzzjoni. Iżda mbagħad għandi xi riservi għaliex meta naraw iktar interventi, iktar taxxi, intellettwalment ħafna drabi nkunu beżana dwar xi effetti possibbli li ma tkunx qed tistennihom fuq xi distorsjonijiet li dan it-taxxi jistgħu joħolqu. U għalhekk ir-riserva tiegħi u naħseb li l-grupp tiegħi appoġġjani f'dan ir-rigward huwa li għandna nevitaw effetti negattivi fuq il-fondi ta' pensjonijiet u anke fuq il-swieq tad-dejn pubbliku Is-swieq finanzjarju ma differenti ħafna minn xulxin u għalhekk jiena favur li konna trattament asimetriku f'dan ir-rigward. Personalment, jiena ma nixtieqx pereżempju li nara is-swieq tad-dejn pubbliku ma jkollhomx iktar kapital wara din it-tranzazzjoni, wara din l-FTT u anke l-fondi ta' pensjonijiet. Essenzjalment, għas-swieq finanzjari naħseb li rridu niddistingu wieħed mill-ieħor. Imbagħad naqbel mar-rapporter, pereżempju fl-emenda 6, fejn ir rapporter tgħid tajjeb wisq. Aħna qed nitolbu għal iktar dinamiżmu fuq taxxa FTT, nafu li s-settur finanzjarju għandu kapaċità kbira li jġeddet u għalhekk jiena niddefendi din il-pożizzjoni personalment u għalhekk naqbel ma' din l-emenda iżda imbagħad għandi tħassib fuq l-emendi u l-emenda numru 7 li tajt min jaf forsi ħafna stati membri jistgħu japplikaw għar-rata ola u jiena għalija din mhix ideja tajba unkun iktar qrib il-pożizzjoni tar-rapporter tal-PPE sur Otmar Karas meta huwa qed jitlob tajja wis ikun aħjar li ma jkonniex livelli differenti ta' taxxa bejn l-istati membri. Iktar favur jien personalment għal taxxa armanizzata għaliex nixtieq infakkar li taxxa fuq idħul bdiet bħala taxxa ta' wieħed fil-mija. Mbagħad kulħadd dak iż-żmien kien jgħid titħasbux wis aħna ħanamlu Taxazzjoni fuq il-tħol u mhux se tkun wis, tkun wieħed fil-mija biss. Missa naraw Stati membri differenti fejn l-taxxa fuq tħul tista' telħaq l-40, 50, 60 fil-mija. Għalhekk nimmen li aħjar il-prevenzjoni, aħjar noqogħdu attenti mill-bidunet għax nafu li stati membri jistgħu jżidu din it-taxxa u dan jimxi lej livelli jistgħu jarħu s-sema' min jaff, imma jien għandi xi riservi anke hemm detalji tekniċi fuq l-emenda 16 per eżempju meta nitkellmu dwar trasferiment ta' titoli legali dik irid nistudjaw nifliha bir-reqqa personalment biex nitlob forsi għal xi karifiki iktar qudiem. Xorta waħda grazzi għax-xogħol tiegħek rapporter u mbagħad ħarres u l-emendi tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi Ramon. Fisem il-ħodor ngħaddi l-kelma l-rapporter Beset. Grazzi ħafna, President. Jiena parti minn familja politika li f'dawn l-aħħar 20-25 sena illa tissielet għall-introduzzjoni ta' din it-tip ta' taxxa. fil-livell finanzjarju globali. Għalek verament sodisfatti li nilqaw u nappoġġaw dan l-ewwel pass f'din id-direzzjoni. U għawna timmorru li l-in mill-klim biss, messa t-insiru kredibli bl-azzjonijiet. Huwa ovvju li l-Parlament jeħtieġ jagħti tweġiba pożittiva għal proposta tal-Kommissjoni u għall-emendi tar-rapporters. Naħseb li għanna nkunu pozittivi u li li minnek rridu nkunu entuzjasti wkoll dwar din it-taxxa. Meta nqisu il-klima kurrenti ta' kriżi u ta' recessjoni fl-Unjoni Ewropea diffiċli li waslu dan it-tip ta' sinjal minna tagħna. Din hija xi ħaġa li ħatmur kontra x-xettiċiżmu dwar l-euro għaliex qed nuru li dini Ewropa li taġixxi u hija sors ta' tħul ġdid iktar mill diskussjoni dejjem għaddejja dwar l-austerità li kull ma jmur saret dejjem taħraq aktar u għalhekk din Ewropa li qed taġixxi u mhux biss titkellem u tbaxxi rasa u is-sitwazzjoni. Din it-taxxa l-Ewropa tista' turi li tista' timxi l qoddim li memx għalfej irritu kunem rikors sistematiku għall-unanimità fil-qasam fil tal-finanzi dan l-FTT juri propju hekk, ovvjament irrid ikonna xi punti li rridu niċċaraw, ħajkun hemm xi kritika u xi punti ħarqu fuq il-livell globali u din għalhekk tista' tqisa bħala teżor moħbi li tista' tużaħ għall investimenti bħal pereżempju l-ambjent, l-enerġija u tranzizzjonijiet ekonomiċi. Għal daqstant, iva dan huwa l-ewwel pass pass b'saħħtu, azzjoni b'saħħitha bħala riżorsi propji għall-Ewropa huwa mod ieħor biex naħdmu u mhux strikto senso jkollna kontributi nazzjonali. Ovvjament dejjem bi premessa bħal PPE li din it-taxxa ħatkun miżjuda għal kontributi nazzjonali iktar milli twassal għal situazzjoni fejn ma jerbaħ ħadd. Għalhekk aħna naqblu mar-rapport Podimata ħanappoġġaw l-emendi tar-rapporter mod speċifiku dawk li ħeġġu li jkun hemm ġbir aħjar tat-taxxa. Barra minn hekk, anke f'kull stedina biex it-taxxa tkopri l-istrumenti finanzjari u prodotti finanzjari kollha. Madana kollu għandna tħassib li għadu ma indirizzat dan dwar l-emendi u għalhekk aħna mħasbin dwar l-użu ta' din it-taxxa. Din it-taxxa timxi skont lan tagħha jiġifieri li tejn li l-pajjiżi ta' nofsinhar jiżviluppaw, għandhom jiżviluppaw b'mod sostenibbli, l-idea kienet li ntuhom daqqatit biex jipproteġu lilhom infushom mill-impatti tal-kriżi ekonomika u anke li tħares u tiddefendi l-ġid komuni tad-dinja fin-natura, bażikament. Grazzi ħafna. Sid, għavala palaħ mesija għusa, s'il vous plaît. Sir Rossa. Grazie ħafna, Sir President. Jiddispeċini li għatnara għonek zewċ skejl taħsib fuq l-FTT. Wahda ħolma u l-oħra hija realtà. Wahda hija l-ħolma sabiħa li jena eh, li għanna kif smajna spiegata minn naħa ta' Sur Besse ta' fu li uh, tizdema sabiħa, tispirak. Imma, jekk tħares daqxej iktar fil-font li situazzjoni l-lum u tara kif ser tiġi applikata din it-taxxa fil-prattika, tara illi uh, nasib ser ikonna xifti ta' sorprizi ġejjin. Tafu li għet nipropona li kunem FTT brata baxxa sabiex kunem manka rizorsi nazzjonali li kunu possibli jiena votajt favur il rapport ta' Sinjor Podimata. Imma jekk tħares daqs iktar minn viċin u tara kif ser titħadem din fil-prattika, tara illi eh, sar ċertu xogħol minn awtoritajiet finanzjari u NGOs naħseb uh, għamlu bieċa xogħol tajba u jekk tħares fil-fond tara illi l-mod kif il-kamp ta' applikazzjoni ġiet determinata għal ċertu istituzzjonijiet finanzjari illi ser ikunu qegħdin ħalsu huma t-taxxa u mhux il-klijent tagħhom. It-taxxa tista' tassorbi il-profitti kollha tal-banka. Għandi xi eżempji partikolari fejn dan jista' jkun possibbli u għalhekk naħseb illi li l-in mill prinċip li nista naqbel maħħom u anka l-miri li nista u kol naqbel maħħom għanna bżon nħarsu da' xektar mill-veċin lejn dan kollu għal xektar lej figuri u l-kalkoli li anka saru minnaħa ta' persuni li, kif, li evalwaw kif dan sar jahdan fl-ħar mill-ħar ser naslu għal situazzjoni għal tassazzjoni ħafna iktar għolja minn dik li għati propon il-Komissjoni Forsi eh, emmin jajt eh, li tajjeb għalix inżidu il-flejjes eh, miġbura, pero mux dejjem ikun il-kas. Dan jista' jfixken ċertu istituzzjonijiet li qegħdin jissopravivu għalhekk naħseb li għanna nżommu ma daw il-prinċipi, pero nħarsu daċ iktar fil-font li l-konsegwenzi ta' din it tip ta' azzjoni għaliex tista' twasal għal ħafna uġġieħ u anka ekonomikament tisparanna lura fuċna għaliex dan jista' kollu effett ħażin mhux biss ekonomikament imma anka minnaħa ta' taxxa għaliex jista' jkollok it-taxxa imħalsa imma ma jkollok xi tħul u għalhekk irdu nħarsu lej il-bażi tat-taxxa Jina dan kien il-punt eh, ewlieni tiegħi. Jina ma eh, niddubi tal-prinċipi imma naħseb kollox jorbot mad-dettal. U għalhekk naħseb li rridu nimiraw li lem jekk aħna ikonna bażi tajba. Is-Sur Giggles. L-għannet jina xtaqt najt li naqbel mal-fat li kollox ser jorbot ma' d-dettal u l-dettal ser ikun importanti fis suċċess ta' din it-taxxa jew nkella bħal taxxi oħra tispiċċa ma' dawk ma' dik il-lista li kien ħsieb tajjeb wara ma ma biss kienu prova. U dan kollu ġi periklu miegħu għaliex jekk imorru ħażin l-idea tfalli kollha u eh, il-ħolma ideali kienet li din tkun issir taxxa globali sabiex wet jiffinanzja il-ġit il eh, pubbliku kif ukoll illi eh, ikonna ċertu ammont issa jekk aħna rridu nagħmlu progress irridu ikonna suċċess u importanti illi il-bażi tax-xarja nżommuha għawisa nevitaw l-evazjoni u mal-proposta tal-Kommissjoni inżidu eh, il-miżuri meħtieġem jekk aħna mhux ser dan ser ikunu daqstant kruċjali ser nispiċċaw pa' situazzjoni tal-li kena fil-taxxa Svediża. Aħna lan tana għal ikona taxxa globali u din ser niksbu jekk jinaqdu iktar pajizi u iktar pajizi ser jinaqdu jekk din tkun suċċess u parti minn dawn il-flejjes jintużaw għal xi ħaġa li kulħadd jista' jaqbel maħħa fuq livell globali u għalhekk huwa importanti illi nkunu nistgħu ninegozjaw ma' pajjiżi oħra sabiex huma jkun jistgħu jintroduċu din it-taxxa bħalma nafu l-industrija finanzjarja hija innovattiva mhux dejjem tkun taf jekk din innovazzjoni hijiex fl-interess ta' kulħadd imma hija innovattiva u għalhekk hija importanti li jkollna proposta favur komitat eh, illi iżomajne fuq dak li qed jiġri b'din it-taxxa. Palma għal Jean Paul, waħda mir raġunijiet għal dan din it-taxxa hija li nirreduċu tax base, għalhekk hija kontradizzjoni li konna dawn il-taxxi eh, eh, finanzjari imma il-bażi tkun qiegħda titmermer. Aħna ma rridux illi l-istess negozju illi ikun tmermer fl-Ewropa iffiċ eh, ximkien ieħor bl-istess bażi tax-xarja. Ta' taxxa. Aħna rridu noqogħdu attenti ħafna fil-rigward tal-evażjoni u l-evitar ta' din it-taxxa. Ovvjament, ħadd ma jaf kif e, se jirrispondu s-swieq għal dan. U għalhekk hija importanti li din il-proposta li qed tiġi negozjata permezz ta' din il-proċedura stan diffiċli tal-kooperazzjoni imsaħħa Irna għadu attenti għall-introduzzjoni tijaw fil-sistema, taħħa fil-sistema, għalix din sar tiġi adattata għall-innovazzjonijiet finanzjarji li ser jitfaċċaw. Aħna ma rridux nipermettu kull tip ta' eżenzjoni li anka ġew diskussi fil-parlament eh, relatati mal-fondi ta' pensjonijiet, eccetera, illi fl-aħħar mill-aħħar idajfu l-effiċenza ta' din it-taxxa. Jina naħseb li tkun rata baxxa tiġi applikata għal kull tip ta' negozju finanzjarju b'eżenzjonijiet limitati bħalma qed tipproponi l-Kommissjoni preżentament. U għalhekk inħoss li għandna inkomplu fuq dawn il-linji u noqogħdu attenti immens sabiex Inħallu kull għażla possibbli ħalli l Stati membri li qed jipparteċipaw ikunu f'pożizzjoni li adattaw ruhom għal kull tip ta' forma ta' eh, ta' situazzjoni fejn qed jipprova jevita din it-taxxa. Grazzi Sur Gigold, mek ma' xiktar interventi nista' ngħaddi l-kelma l-Kummissjoni Sur Bergman. Grazzi ħafna Sur President, grazzi Sinjora Podimata ta' dan il-rapport li resqet li minnaħat tal-Komissjoni tilqa bisħiħ għaliex eh, nħossu illi jappoġġa l-approċ tal-Komissjoni fil-gwar tal-FTT. F'ċertu każijiet dan ir-rapport imur daqs iktar lil lin minn dak li qed tippropon l kummissjoni mod partikolari eh, marbut mal intenzjonijiet ta' dispożizzjonijiet kontra Eh, li għet jevita din it-taxxa kif ukoll iktar dettal fil rigward tal-ġbiru tal-implementazzjoni. U hemm ukoll eh, ċertu stqarrijiet politiċi li l-Kommissjoni jħossu jmorru daqsxejn iktar minn dak li hemm bżonn f'tekst li huwa legali. Fir-rigward tal-maximal harmonization, il-Kommissjoni dejjem segwiet l-approċċ fil-qasam ta' tassazzjoni indiretta sabiex ikun hemm kemm jista' jkun armonizzata, kemm ikun hemm bżonn sabiex dan ix-xogħol ikun jista' jitwettaq. U għalhekk ikun rati minimi u mbagħad eh, l-istati membri jkun jistgħu jiddevjaw minn daw u jersu lej rata aktar għolja. Nafu wkoll illi fir-rigward ta' bażi tat-taxxa mobli bħal derivati aħna nkunu deċidejna fuq dik ir-rata li se tiġi applikata fl-istati membri kollha. Aħna nistgħu naqblu kol ma' sentiment ta' tisjeħ ta' dispożizzjonijiet tal-miżuri li um, jipprevedu milli jkun hemm min jevita taxxa u għalhekk irridu nsibu bilanċ tajjeb bej it-tisħiħ ta' dawn it-tip ta' miżuri u fl-istess ħin inżommu mal-prinċipju ta' liġi internazzjonali ta' taxxa. Aħna nħossu li jista' jinħolqu ċertu problemi fil-rapport propost għaliex dak li jipproponi il-Parlament il-rabta territorjali hija dajfa wisq għad-derivati għaliex tafu li l-proposta tal-Kommissjoni diġġaġi ta' attakkata illi għanda uh, karatteristiċi eh, li l mit-territorju u uh, aħna dejjem nevalwaw ir-rabta bej transazzjoni il-sustanza ekonomika u anka territorju tal-istat membru. Pero wis nibżaw illi jekk se nżommu ma' rapport u suġġeriment hawnhekk eh, netħlu fir-riskju li ma jkunx hemm rabta eh, bizzejed bej it-transazzjoni u territorju tal-Istat membru fir-rigward tal-implementazzjoni, il-ġbir, eccetera, l-Kummissjoni għata l-opinjoni taqbel ma l-opinjoni illi hemm bżonn ta' armonizzazzjoni sħiħa hawnhekk anke sabiex eh, inservu raġunijiet ta' cost effectiveness anka l-obligi ta' rapportax dwar il-ġbir eh, u kwistjonijiet oħra li huma relatati mal-prattika li tkunu simili fl-istati membri kollha. Mal-mistoqsija i jekk għaniex niproponuha minn issa hawnhekk jew inkella inħalluha fidej l-istati membri sabiex huma jaqblu fuq eh, dan l-approċċ waħdini imma il-Komissjoni ser tkun hemmhekk se tkun preżenti jekk l-Istati membri preferu armonizzazzjoni għaliex dan jista' jkun meħtieġ sabiex inkunu iktar cost effective kif ukoll eh, sabiex eh, l-istati membri jkunu jistgħu jaħdmu aħjar ma' pajjiżi terzi. U għalhekk ikun tajjeb forsi li naħdmu bħala grupp fil-gwar ta' dawn infrastrutturi. Dan iwassani għall-aħħar punt it-talba sabiex ikun hemm ċertu eċċezzjonijiet derogi, eċċetera il-koll irid nkunu konxi illi iktar ma jkun hemm eċċezzjonijiet, iktar se jkunem hemm sitwazzjoni komplessa u anka sabiex it-taxxa titħaddem mod li huwa cost effective. Nistgħu naqblu wkoll ma l-argumenti li smajna favur l-eżenzjonijiet imma wieħed irid iħares ukoll l-effett kumulattiv eh, tal-privileġġi pereżempju. eżempju il-fondi ta' pensjonijiet. Irridu nkunu konxi illi jekk ser ninvestu fil dawni it-tip ta' fondi il-kontribuzzjonijiet li nataw trattament preferenzjali f'ċertu stati membri meta mqabbel ma tfaddil għal l-età tal-irtirar jekk ser nżidu inċentiv ieħor hawnhekk ma jfissirx li din tkun l-aħjar soluzzjoni u għalhekk dejjem għandna nistaqsu jekk għandniex nintaxxaw jew le imma wkoll kif eh, it-taxxa titħaddem mingħajr ma tfixkel it-ħaddim tas-suq. U għalhekk l-investiment anke fil maniġer tal-dejn pubbliku mhix kwistjoni illi Eh, nintaxxaw il-suq sekondarju jew le, imma kif dawn jiġu ntaxxati b'tali mod illi jiservu il-għan illi ikonna dawn il-suq sekondarju likwidi. Biex nikonkludi palma għal sur Gigold, nistati membri li juru illi dan jaħdem. U għalek il-rizultati li tjoħroġ minn prattika Ġifiri l-ewel tinġibu riżultati tajbin u naraw illi anka l-implementazzjoni fil-pratika taħdem mod tajjeb. Għonnek u kon nista naqbel ma tama ta' oħrajn illi il-numru ta' 11 il-stat membru jkun biss il-punt ta' tluq. Bħalma bdejna fil-ħamsinijiet fejkana biss stat stati membri illi kienu jindirizzaw l maniġjar tal-swieq tal-faham u l-azzar, issa qegħdin situazzjoni fejn għandna 27 stat membru li jaħdmu fl-imkien. U hekk qed nitama għall-FTT illi la darba din tiġi implementata, la darba dan l-stat membru jaħdmu mod tajjeb u juru illi jiġġeneraw ċertu tħul minn ma jaffetwaw ħażin is-swieq Eh, kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll lil mill-Unjoni Ewropea aktar stati membri jitħajru jingħaqdu ma' din it-tip tat-tip ta' taxxa. Signora Podimata, rapporter. Grazzi Ramon biex naqqat ma l-aħħar punt li ressa is-sur Bergman kif ukoll kellima oħra u anka il-korrapporters il ħsib huwa illi wieħed mill-għanijiet strateġiċi tagħna permezz tal-awtorizzazzjoni għal kooperazzjoni msaħħa fir rigward tal-FTT 11 stat membru bħala l-ewwel fażi ifisser illi aħna irridu nuru illi din it-taxxa hija possibbli, hija pratika, hija effiċjenti, hija eh, tal-effett sabiex anka nħajru stati membri oħra jinaqdu ma dan. U anka sabiex nkunu f-pozizjoni illi eh, ġaw natu ħajja l-kampanja tana u anka l-impen tana fil-Parlament Ewropew sabiex ners u lej FTT globali. Għaliex anka bħalma nejdu fil-rapport tana din hija parti mill-emendi li aħna ressaqna l-FTT ser eh, tipproduċi il-potenzjal sħiħ tagħha meta din tiġi implementata fuq livell globali dan huwa punt ċar ħsieb li il-koll naqblu fuq fil- eh, ħafna naqblu fuq fil-parlament. U jekk eh, tridu illi insaxħu dan l-impen, aħna nistini namlu dan. punt ieħor li qed nara konsens qawwi dwaru għall-inqas uh, fost il-korrelaturi huwa li jkun hemm konċessjonijiet ħafna u anke fuq fuq il-bej il-gruppi politiċi huwa li maniġjar u rabta mal-rizorsi propju tal-Unjoni Ewropea suġġeriment tagħkom sabiex insaħħu iktar l-espressjonijiet referenzi użati eh, f'dan il-qasam u naċċerta wkoll illi ir-riżorsi tal-FTT bħala riżorsi propja tal-Unjoni Ewropea ma jkunux pożizzjoni illi jieħdu post mill-kontribuzzjonijiet preżenti tal-Istati membri prezenti tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea imma illi ikomplu iżidu l-budget tal-Unjoni Ewropea dan huwa din hija mira li aħna nista' naqblu dwarha u nittama wkoll illi jkun hemm konsens anke fih dan il-Parlament u l-gruppi ewlenin, gruppi politiċi ewlenin. U anke la darba semmejt dan nista' naqqas ma' punt li semma Sur Bergman illi dan huwa importanti anka bħala stqarja politika li ma taffetwax il-parti legali ta' dan ta' din l-abbozz ta' dan l-abbozza direttiva. Għalhekk huwa importanti anka mill-lat politiku imma jista' jkunu biss parti mir-referenzi li aħna ninkludu fil-komplement għas-suġġerimenti speċifiċi kummenti li jintom ressaqtu. Pożizzjoni tiegħi dwar l-eżenzjonijiet eh, possibbli fil-rigward tal-kap l-applikazzjoni tal-taxxa, eh, tal-linja taxxa, Jena ressa eh, bizet raġunijiet nispiega għalfej iktar ma lok għal eżenzjonijiet iktar noħol u lok għal inqas effiċjenza inqas effettività ta' din it-taxxa. U anka nżidu l-lok għal l-evażjoni tat-taxxa. U għalhekk mingħajr ma nkun dogmatika fi prinċipju nħoss illi għanna nevitaw il-mistoqsija l-kwistjoni ta' eh, eżenzjonijiet u anka nkunu konsistenti ma dawk il-11 stat ma dak li l-11 stat membru talbu minnaħa tal-Komissjoni illi jirrispettaw il-proposta inizjali iġifiri nżommu l-iktar bażi wiesa possibbli l-iktar kam ta' applikazzjoni wiesa fil-gwar tal-implementazzjoni tat-taxxa fuq iż-żewġ mistaqsijiet partikolari l-ewwel nett fuq il-kwistjoni tal-fondi ta' pensjonijiet li aħna diskutejna diġà permezz rapport qabel dan. Nista' nifhem li din hija kwistjoni ta' tħassib għal xi wħud minna. Xtaqt infakkarkom għal oħra illi pożizzjoni ta' prinċipju li naħseb naqblu dwara hija li dawn il-fondi għandhom jimxu ma' strateġija ta' investiment eh, kemm xi konservattiva. U naħseb li taqblu miegħi li il-fondi ta' pensjonijiet mhumiex mistiedna illi eh, jorbtu minn dawn l-ispejjeż u għalhekk din l-istrateġija hija kompatibbli sħiħ malan ta' fondi ta' pensjonijiet u ma nix ninsew li wara li kun wieħed li wara li kun ħallas 20 eh, sena ta' tfaddil ikun issara f'dan il-fond u għalhekk anka fuq il-bond market, Ramon u koll resaq dan il-punt u anka l sema dan il-xtaqt najt illi studju reċenti ta' City of London juri illi ser konna rata ta' 11.6% għal transazzjonijiet għal bond transactions u din tista' twassal għal ħames avvenimenti ta' taxxa u din hija ħażina għaliex il kummissjoni tbassar sabiex l-istituzzjoni taħdem fissem sezzjoni finanzjarja oħra. Fil-gwart tal-evalwazzjoni ta' impatt minna tal-Kommissjoni, l-impatt tal-FTT fuq l-ispejjeż tal-gvernijiet li kunet jissel fuq u wastmat għal 2.5 biljun euro u revenju għal 6.5 biljun euro li naħseb li huwa riżultat tajjeb għal budgets tal-Istati membri tal-Unjoni Ewropea. Imma dan irridu niddiskutu iktar fil-font u nanalizzaw da xej iktar dawn il uh, din il-kwistjoni speċifika. Dwar is-suġġeriment ta' xi wħud minnkom sabiex ir-rati minimi tal uh, fil-proposta tal kummissjoni jinbidlu Naħseb illi għanna nżommu rati minimi kif ma proposti minna tal-Kommissjoni, jem raġunijiet jitbizet għal dan l għennet għaliex is-swieq ser b eh, b'modi differenti u anka il-punt li ressaqtu intom illi ma nafux eżattament kif is-swieq ser ikun qegħdin jirreaġixxu u għalhekk naħseb illi Jekk namlu progress eh, għabbażi ta' suġġeriment eh, prezenti li konna rati minimi u differenzjati fis swieq differenti, hija l-aħjar mod u l-aħjar mod sabiex wieħed jipproċedi u jekk is-suġġeriment tagħna jiġi approvat, eh, per eżempju, il-ħolqien ta' grupp tal-FTT li fuq bażi regolari jevalwa dak li kun għaddej, aħna nistaw nataw il-mandat u koll illi navaluaw jekk din il-proċedura, din il-flessibilità fidej l-istati membri illi modifikaw ir-rati sabiex jolluhom ijiex l-aħjar soluzzjoni jew le biex nagħmlu progress. Jew inkella ix bżonn nidħlu fit-tieni fażi fejn kun hemm l-ewwel reviżjoni ta' direttiva tal-FTT fej eh, ikon rati armonizzati ta' taxxa. Nista' nikkonkludi bekk u nittama illi ma ħallejt xejn importanti barra. Għal darbohra nirringrazzjakom għal kommenti, għal suġġerimenti, il-kollaborazzjoni għnet tajba, mod partikolari anke mal-korrelaturi u ħerqana illi nkomplu għadem bl-istess mod, grazzi. Maċin did, Mrs. Podimata, għajmaj. Grazzi l-onorevoli Podimata, nfakkarkor il-skadenza għal-emendi 23 ta' april, konsiderazzjoni tal-emendi s-sir fil 27 ta' Mejju, Umbat, fil-komitat nil-taqaw fil-28 ta' Mejju u l-votazzjoni fil-plenarja eh, mistenni li seħ fl-ulju. Bekk, naddu għal-punt li miss fuq l-agenda tagħna. Konsiderazzjoni ta' Mendi tar-rapport ta' Signora Galpels, il-rapport annwali dwar taxxa kif nilliberaw il-potenzjal ta' tkabbir ekonomiku.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 u tistaw taraw fil-fatt diversi joqsma il-taxxa ambientali u devozjoni ta' taxxa bħala suġġetti u anke għallek nixtaqsam biex companies. Issa qabel waqfa għal-light ma' shadows stajna niformulaw xi kompromessi u għandi wkoll xi tweġibiet rabta ma' dan u il koll. Issa lan tal-ħidma tiegħi fi situazzjoni ekonomika u finanzjarja tant imwera, situazzjoni li ħna dajjim minna bħalissa, hija li naraw li sistemi ta' taxxa ikunu qegħdin jaqdu it-kabbir ekonomiku u għal din ir-raġuni. Jiena ħsieb tal-lura illi ikun importanti li l-istrateġija 2020 tal-Ewropa titqis. Kif ukoll miżuri differenti tat-taxxa jeħtieġ li jkunu konsistenti u koerenti ma' din l-istrateġija li semmejt. Jiena naċċetta u anke nitlob lill-kollegi sabiex jaċċettaw ukoll li l-linji ta' politika ekonomiċi fil-pajzi differenti huma differenti minn xurxin, mux biss għal dak li ndu xaqsa il-mistoqsijiet li huma jiprovu joffru għal kriżi, sta anke il-punt ta' tluq tagħhom huwa differenti anke fil rigward ta' possibiltajiet għad dispożizzjoni tagħna. Bekk min e, illi kellu ovvjament ibiddel bidliet fil-linji ta' politiki tagħhom tat-taxxa għal medda qasira jew medda twila ta' żmien. U jiena fir-rapporti għaj referi għal livelli miżjuda ta' taxxa u rrida li wieħed iħallas sit-taxxa anki l-element ta' trasparenza fil-ġbir ta' taxxa u diskutejt ukoll il-programmi Ewropej bħal Fiskalis u nirreferi wkoll għall implementazzjoni korretta u tajba ta' dana kollu. Fir-rapport jiena wkoll nisħaq għal dak li nxaqsam il-taxxa eh, korporativa illi eh, dawk li huma self-employed u l-problemi illi huma eh, jitfaċċaw jew jirrappreżentaw jridu wkoll nifukaw fuqhom anki għal dak li nxaqsam il-VAT jiena sħaqt illi livell singolu jew utilitarja tista' ukoll tkun utli. F'pajjiżi fejn il-kultura ta' din it-taxxa kienet aktar liberali, rajna li kienna aktar effett. Umbat fuq żmien itwal, jew aħjar fuq żmien iqsar, il-konsumaturi ma jħossux tant l-effett ta' tnaqis ta' tali taxxa. Għandak nixaqsam il-VAT. Forsi kien inħaseb li dina kienet biss xi tip ta' bidla kosmetika u għallura fil-fat ma' fatwat xejn u għallura naraw illi eh, nistaw fil-fat nisqu għal-aktar fil rigward ta' dan. Iżda mbagħad fuq medda itwal ta' żmien dana kollu ma jwassalx rizultati riżultati mixtieqa u din hija l-ferma personali tiegħi. U xi kultant ma tantx naqbel mal-kollegi tiegħi dwar dan il-punt u se jkollna fil-fatt laqa eh, ma' shadows eh, dwar dan kollu l-ġimgħa d Issa dwar l-istrateġija tal-2020 jiena qed eh, illi hemm bżonn illi jkollna l-introduzzjoni ta' politika tat-taxxa li tindirizza l-produttività u anki l-impjegi biex naqdu dawn il-anijiet tal-imot sabiex ma nqedux periklu l-impjegi Hawnhekk aħna eh, sibna wkoll eh, sistema fejn il-partit interessati u l-aspett soċjali wkoll jiġu ikkonsidrati. Issa, msewċ elementi oħra li xtaqt nirreferi għalihom. L-ewwel nett il-kwistjoni ta' taxxa ambjentali. U il-kwistjoni ta' levitar ta' taxxa u l-evażjoni ta' taxxa. Hawnhekk il-kollegi tagħna resqu eh, rapport fuq suġġett simili u xtaqt insegwi direzzjoni parallela biex bekk intenni diversi minn dawn l-idejat. Għal din ir-raġuni jiena limitajt ruħa għal pjantazzjoni imressa mill-Kumitat tal-Levitar ta' tassazzjoni doppja. U għal dak li nxaqsam it-tax havens u dak il-kompromess li rnexil nikseb hawnhekk. Issa t-tieni punt dwar it-taxxi ambjentali. Jiena fil-fatt eh, ma enfasizzajtx dan il-punt iżda aktar il-forum ta' taxxi illi għandhom xi orjentament ambjentali jew jomla possibbli illi wieħed jagħti aktar orjentazzjoni ambjentali lil politika ikkonċernata għax li dan jkun aktar rilevanti għal dak li għandu x'jaqsam il-proposti ta' kompromessi li saru. Ma li metajċ ruħi għal dawn il-proposti, jina ringrazzjakom għal xol ta'kom, għal kooperazzjoni ta'kom, u issa nixtieq nisma' l-opinjoni ta'kom fi diskussjoni. Grazzi. L-Onorevoli Ludmillison. Grazzi tal-li Tajtni l-kelma, President. Nibda billi nirringrazzja l-rapporter għal kooperazzjoni konstruttiva ħafna li kena sissa. L-ewel eh, proposti ta' kompromessi huma pozittivi u naħseb li d-dibattitu miexi fid-direzzjoni tajba. Dan il-rapport huwa importanti għal diversi raġunijiet. L-aktar punt urġenti huwa illi nuru li hemm rabta ċara bejn il-politika tat-taxxa u tkabbir dan huwa punt li jeħtieġ li nisqoħ kemm il-darba. Sistema ta' taxxa bilanċata b'tatem kif suppost hija deċiżiva jekk l-Ewropa eh, se toħloq tkabbir sostenibbli u fuq medda twila ta' żmien. Xi ħaġa li taħt neħtieġu bħalissa. Issa għad hemm xi mistoqsijiet però brabta ma' tax snake illi tressa pala soluzzjoni possibli għal koordinament ta' sistemi nazzjonali ta' taxxa. Dan il-konċett jeħtieġ aktar kjarifika jekk aħna sempliċiment nikkupjaw il-currency il currency snake illi kenna u kol brabta mal-euro, allura jina naħseb illi ikonna armonizzazzjoni ta' taxxa li kollha livelli olin u uh, livelli aktar baxxi. Jiena di tubi tiegħi għaliex diġà għandna numru ta' eh, taxxi fuq livelli ta' taxxa għaliex għandna diġà dawn ir-regoli fuq livelli minimi u massimi tajjeb. Iżda jekk se nifissaw livelli massimu ma naħsibx li dana jagħmel sens jew ilja xi ħaġa tant mixtieqa f'dan l-istadju. Minajra aktar normalizzazzjoni, nistaw ntejbu trasparenza u l-iskampju ta' tarif. Jina naħseb li dan ikun pass eh, pozittiv. Bekk naħseb li konna eh, pass importanti u fid-direzzjoni tajba u naħseb għanna nipruvaw nevitaw il-terminu tax snake. U naħseb li forsi <laughs> persuni jistaw jifmu din it-terminoloġija ħażin u allura jeħtieġ li nifukaw aktar fuq dan il-punt u nitlu aktar dettalj. Hekk kif eh, naħdmu aktar, eh, jiena nara li hemm erba' punti li rridu nikkonċentraw fuqhom. L-ewwel nett, irridu eh, nintensifikaw l-isforzi tagħna kontra l-evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa. Dan se jkun punt ewlieni biex noħolqu prekondizzjonijiet għal tkabbir sostenibbli u fuq żmien twil u nsaħħu l-finanzi pubbliċi kif ukoll ifisser li konna kompetitività aktar ġusta. Naħseb li tkun xi ħaġa tajba għal potenzjal ta' tkabbir tal-Ewropa. Mbagħad jeħtieġ li saħħu t billi inneħħu l-ostakli tat-taxxa għas-suq waħdini. Id-direttiva tal-VAT għandha twassal għal titjib f'dan il-qasam. il CCT u kol tista' tgħinna u kol sabiex kollox jiġi implementat aħjar biex ikonna għam kooperazzjoni amministrattiva fost l-autoritet tat-taxxa li tiġi u kol imwessa u anki punt ieħor jeħtieġ li nindirizzaw l-aspetti soċjali mannix noħolqu strutturi tat-taxxa illi jżidu il-lakuni fis-soċjetà. Jiena naħseb illi separazzjoni bejn minu għani u minu fqir hija eh, mhux biss negattiva fiha nifissa, se jkollha wkoll impatti negattivi fuq it-kabbir. U anki għal dak li għandu x'jaqsam it-taxxa fuq il-konsum. Dawn huma it-taxxi li l-aktar jolqtu dawk li għandhom tħul aktar baxx għaliex huma se jkollhom iġorru l-akbar pis tat-taxxa. Issa, E, taxxi ambientali. Dawn huma essenzjali biex noħolqu bażijat kabbir. Ix-xejriet fl-Unjoni Ewropea hija illi dawn it-taxxi ambientali qegħdin jonsqu u allura jien naħseb li din hija problema. Ikun vantaġġ e, kbira tkabbir jekk dawn it-taxxi ambientali jirrappreżentaw proporzjoni akbar tal-ġabra tat-taxxa. Jeħtieġ illi naħdmu bisħieħ sabiex ikonna tkabbir sostenibli u tranzizjoni mingħajr skossi għal ekonomija ambientali. U allura hemm bżonn illi ikonna direttiva tal-enerġija riveduta u aktar imsaħħa u jekk naħdmu fuq dawn l-erba punti differenti jidir li illi se nistaw nkunu nistaw naslu għal kompromessi. Għanna kenna nsi proċess kostruttiv sissa u nasab edin pozizjoni naħdmu flimkien sabiex nfaslu flimkien rapport eccellenti. Grazzi. Issa, eh, l-Onorevoli Temuza. Grazzi ħafna, Sur President. Għabel xejn ringrazzja eh, l-rapporter. U meta rajt kompromessi eh, għandi l-impressjoni li l-ispirtu tal-rapport inizjali ġi rispettat. U għallura mandi xie kummenti li għandhom jittu t-tul fuq eh, rapport, iżda jina għandi problemi mal-konċett ta' tax snake, kif eh, kollega tiegħi għadu kif semma għaliex naħseb illi li teħtix l ewropa miex illi konna proċess ta' armonizzazzjoni ta' taxxa, jekk naraw pereżempju l-Istati Uniti, jisu s-situazzjoni tagħhom biex nagħmlu paragun mal-Unjoni Ewropea biex ikonna u kol benchmarking ta' laqwa prassi, Narfu li huma għandhom politika monetarja iżda mekk ukoll indipendenza eh, fiskali mill-istati kollha biex inaqsu biex jileminaw it-taxxi. U naħseb illi dan huwa mudell ta' kompetizzjoni eh, fiskali li tagħti li lill ekonomija kollha kemm hi. Umbat, hemm ukoll ħafna evidenza ekonomika li, li tispjega u tikkwantifika l-effetti differenzjati ta' politika waħda monetarja fost territorji differenti għaliex l-istruttura ekonomika tal-istati differenti huma differenti, allura l-politika fiskali huwa għodda fil-50 stat tal-Istati Uniti biex jekkomodaw u jimmitigaw l-effetti ta' zida jew tnaqqis tar rati ta' interessi fuq livell federali. Insta, l istati Uniti u hija ekonomija aktar kompetittiva minn dik Ewropea għaliex dak li huwa armonizzat fl-Istati Uniti huwa s-suq tax-xogħol. Fl-Unjoni Ewropea għandna suq ta' xogħol differenti meta nqablu l-pajjiżi ta' nofsinhar ta' tramuntana u dan qed joħloq eh, diverġenza ekonomika anki makroekonomika naraw differenzi bejn ir-rati wkoll tal-qatt bħala eżempju. U dan huwa mezz kif naħseb għanna e, niproċedu mux bl-armonizzazzjoni ta' taxxa, iżda fatturi produttiva bħal swieq eh, kapitali jew swieq ta' xogħol fil-qasam tal-armonizzazzjoni għalhekk fil-fema tiegħi jiena kontra din l-istrateġija illi xi gruppi jew MEPs qegħdin jiddefendu jiġifieri illi javvanzaw ah, il- ammonizzazzjoni fiskali. Issa, l-aħħar punt għal dak li mendi tija jiena l għasant e-mail il rapporteris u shadows skolla u anki dawk li tagħtu l-parir tagħhom sabiex nipprova ntejjeb il-kompromess fejn ismi jider għaliex, per eżempju, huwa importanti għalina li narfu dawn it-tipi ta' rapporti dwar it-taxxa ta' kull sena li f'xi stati membri u reġjonijiet u awtoritajiet lokali xi kultant għandhom setat ta' ġbir ta' taxxa u għalhekk aħna nistidnu l-Kummissjoni li tqis illi meta ikun hemm proposti bħal daw għanna reġuni li għandhom eh, kompetenzi parzjali jew sħaħ ġbir ta' taxxa bħal eżempju fil-Ġermanja, fl istat ta' Spanja, nafu li hemm kas ta' tnejn minn 17 il-reġuni u dawn il-reġuni fi Spanja għandhom rata iktar baxxa ta' qatt u huma aktar kompetittivi fil-ekonomija. U allura bħal pereżempju l-Pajjiżi Baski u din hija realtà u għal ħafna reġunijiet oħra anki pala fil-kastijaj ta' MP Katalunja, għanna allura n ntejbu il-rizultati makroekonomiċi u allura fil-kompromess, per eżempju, nistanajt li f' A dwar l-emenda tiegħi 42 jiena nixtieq nara li dan iġi rifless fil-kompromess għaliex inkella jkolli nirtira ismi hawnhekk. Fl-aħħar, dwar il-kompromess paragrafu 8 ġdid nixtieq nara l-ispirtu tal-emenda tiegħi 77 fejn dwar il-VAT aħna qegħdin ngħidu li prodotti kulturali u servizzi għandhom jiġu konsiderati bħala prodotti tal-ewwel bżonn of first need meta nqisu wkoll it-trattament eh, differenzjat tal-VAT. Dan huwa punt essenzjali għalija, nafu li fi Spanja il-gvern zid eh, taxxa tal-VAT fuq il-ċinema, eh, fuq il-teatru, eh, fuq il-kultura u allura dan laqat ħażin is-settur għalhekk nixtieq nara jekk hu possibbli dan il-punt inkluż fil-kompromess għaliex inkella se jkolli nirtira ismi mill-kompromess. Grazzi. Skużawni. Naħseb mux bis bat l-email kifet, kif smajna qabel, edin nitolbu kolli konna laqa fejn niddiskutu which and which, mux bis niddiskutu sempliment b-mail dawn il-punti. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li semmejtu kol il-reġun tan navar il-reġun tana, iżda se referu kol għal sistemi dwar governanza tajba, anki mill aspetta l-ekonomija, u naraw li ma reġuni u ma l-aktar għanti kolom suċċess frabta ma dan. Ma nxed narara membri mill-grupp tal-ħodor għawnek prezenti. Dan, mux nara s-sur Iva, fidek, jek joġbok. Grazzi, eh, l-onorvoli Kluta, malaj malaj, jiena minix wieħed shadow sal grupp u mandiġ tarif eh, mill-kollegi. Iżda xtaqt najċaġa dwar l-armonizzazzjoni ta' taxxa. Jiena naħseb illi l-esperjenza ta' snin li għaddew u ridna illi l-kompetizzjoni ta' taxxa għandha aspetti negattivi. U naħseb li nistgħu ngħidu li għal dak nixaqsam il-gvernijiet xi kultant naraw li hemm punti simili li naraw fost il-Bundeslandes differenti fil-Ġermanja u l-effetti li naraw fil-kuntest ta' dan huwa li t-taxxi jinżlu u t tħul tal-gvern ukoll jinżel. Bekk dana kollu jwassal għal krizi fil-finanzi pubbliċi jew jagħmel kontribuzzjoni għal dana kollu. Bekk eh, jeħtieġ li kollox iġi limitat u nsibu xi eh, forma limitata ta' armonizzazzjoni ta' taxxa. Jiġifieri bażikament ikonna armonizzazzjoni l-isfel ta' taxxa u meta jkun armonizzazzjoni ta' eh, ta' xogħol ukoll kif smajna qabel, allura jeħtieġ illi nagħmlu l-istess ħaġa anki fil-qasam tat-taxxa għaliex inkella naraw li konna eh, sbilanċi sostanzjali fl-oqsma ekonomiċi u soċjali. Irrid ikonna wkoll kontribuzzjonijiet wkoll għal eh, l-Ewropa bħala eh, post ta' sigurta għal ċittadini tagħha. Ma nistax naqot nitħol fid-dettall tal-pożizzjonijiet individwali li ġew msemmija, iżda naħseb li l-pożizzjoni bażika li nista' naqsam magħkom hija illi il-kompetizzjoni tat-taxxa f'dawn l-aħħar snin u l-istatus tal-kompetizzjoni bejn l-istati membri anke mill-aspett tal-impjegi wasal għal konsekwenzi drammatiċi u dan anke mill-aspett finanzjarju. Bekk jeħtieġ illi għandna niddefendu pożizzjoni differenti għal dak li xaqsam mal-mezzessjoni tat-taxxa. Dak kollu minn ħati grazzi. Grazzi ħafna. Bekk jekk m'għandniex aktar interventi naddi lura il-kelma lir-rapporter eh, l-Onorevoli Galspes. Grazzi. President. Grazzi u koll il-Shadow Rapporteurs. Jena ħadd eh, nota tal-kommenti utli ħafna, ċertamenti konna laqa, which in which, il-qoddim, u nittama li fl-17 ta' april ikun eh, possibli li konna tali laqa. Nishti li ikonna laqa u koll ma' Shadows Lina neħu pjaċir nara li jintom u koll għandhom l-impressjoni li din id-diskussjoni miexa fi direzzjoni tajba u li forsi għanna u koll fema komuni. Dan huwa eh, suġġett diffiċli, ħafna dan rajni għabbażi tal-istqarijiet differenti li smajna dwar l-amministrazzjoni tat-taxxa. Għal dak l-inxaqsa mit-taxxa Eh, kompetittiva dan huwa suġġett li ovvjament kontroversjali u għalhekk għandna din is-sistema ta' monitoraġġ, jiġifieri din idea ta' tax snake li ġiet suġġerita. Din xaġa simili għas-sitwazzjoni li kellna qabel introduzzjoni ta' l-euro. Din hija eh, forma intelligenti ta' koordinazzjoni din hija xejn ħlief sistema li tivverifika verifika x'effetti Zidit ta' taxxa individwali u tnaqis eh, x'effetti dawn ikollhom fuq l-istati membri fejn hemm linji ta' politika differenti fis-seħ. U dana jirrifletti jew tiġi rifless fil-proposta ta' kompromess f'punt 15. Issa, il-pozizjoni tiegħi dwar l-armonizzazzjoni tat-taxxa hija tali illi ma naħsibx illi waqt kriżi fejn ħafna mill-enerġija tagħna hija e, dedikata l-affarijiet oħra illi nifukaw fuq l-armonizzazzjoni tat-taxxa. Anki jekk dan jista' jkun e, tista' tkun xaġa utli iżda s sistema li e, kollha elementa monitoraġġ tal-effetti ta' miżuri individwali ta' taxxa tista' tkun xaġa pożittiva. Din is-sistema mbagħad taqdi għan komuni. Dan il-punt jiena u rejtu fil-kompromess wara analizi twila u naħseb tajba ħafna u wara verifika nistaw naslu għal sistema li nistaw nsejħula tax snake u ma jkonniex organizzazzjoni tat-taxxa issa forsi aktar appoġġ tat-trasparenza u nintroduċu sistema fejn żidiet tat-taxxa u tnaqqis fil-pajjiżi individwali jiġu koperti. Nifhem il-problema li qed tiġi indirizzata hawnhekk. Brabta mal-isbilanċi fiħdan l-Unjoni Ewropea u jista' jagħti l-każ li l-linji ta' politika Ewropej mhumiex qegħdin jiffokaw mija fil-mija fuq it-tneħħija ta' tali bilanċi iżda ma nafx jekk il-politika tat-taxxa huwa l-aqwa mezz biex nagħmlu hekk jew jekkux dana eh, l-iktar punt importanti tal-politika tat-taxxa biex neliminaw ċertu żbilanċi. Issa smajna wkoll hawnhekk il-fatt illi hemm reġuni illi għandhom awtoritajiet diretti eh, lokali li jistgħu jiġbru t-taxxa u fl-Unjoni Ewropea għanna diversità ta' kompeti, eh, ta' autorità ta' taxxa u anki hemm sistemi differenti ta' ta' autoritajiet involuti anki għal dak nxaqsam ir-reġunijiet, għal dak nxaqsam levita u l evazjoni ta' taxxa, dawn huma kwistjonijiet illi jiena wkoll sħat fuqom u nikkonsidrom bħala punt importanti u naħseb il-kontenut tal-kompromess fil-fatt huwa korrett f'dan il-qasam. Jien għandi xi kumenti oħra bil-miktub li ċevejt minn il-kollegi ma naħsibx li eh, nirreferi għalihom issa għom aktar qudiem. Grazzi biex nintemmu, nfakkarkom il-votazzjoni fil-komitat ikon issir fil-23 ta' april, il-votazzjoni fil-plenarja issir probabilment fil-plenarja ta' Mejju u bekk naddu għal punt li jmiss fuq l-agenda tagħna punti 9 u 10 emenda ta' regolament 659 tal-2000 ta' 1999 sopra regoli dettaljati għall-applikazzjoni tal-artiklu 93 tat-Trattat tal-Kumunità Ewropea. Punt 10 emenda ta' regolament 994-98 dwar l-applikazzjoni ta' artikli 92 u 93 tat-Trattat li stabilixxi il-Komunità Ewropea għal ċertu kategorija ta' għajnuna eh, mill-Istat u regolament numru 1370-2007 dwar servizzi pubbliċi tal-passiġġieri bil-ferrovija u bit-triq. U niddiskutu iż-żewġ rapporti fl-istess dibattitu u nibdew Massur Dorfman li huwa r rapporter tat-tieni rapport fidejk jekk jogħġbok. Thank you, Chair. Ja, es geht ähm, hier um die Block. Grazie. Għana kien tkellmu fuq il-Block Exemption Regulation, din hija dan huwa regolament illi jagħti possibilità l-Kommissjoni sabiex nkunu nistgħu uh, jindirizzaw il-ċert kategorija tal-għajnuna istat. Dan huwa marbut mal- Eh, ma' komunikazzjoni ta' 8 ta' Mejju 2012 fej qed nindirizzaw din il-block eh, regulation u nespanduha u għalhekk ninkludu iktar fija u għalhekk il-Kummissjoni tixtieq regolamentazzjoni sabiex kun tista' tindirizza eh, l-implementazzjoni ta' dan kollu. dak li għati propon il-Komissjoni għat tindirizzi l-qasam tal-kultura kif ukoll il-situazzjoni ta' katastrofi naturali mbagħad hemm il-settur eh, tas-sajd nitkellmu wkoll fuq għajnuna fil-rigward ta' situazzjonijiet partikolari hemm il-qasam tal-forestrija kif ukoll tal-nutrizzjoni hemm ukoll il-protezzjoni bioloġika kif ukoll il-lajnuna soċjali fil-qasam tal-trasport u l-outer regions kif ukoll il-gżejjer kif ukoll l-infrastruttura minħabba l-ġenerazzjonijiet futuri. Dan ifisser illi aħna qed noħorġu biss opinjoni li mbagħad inqaras qudiem il-Kunsill illi mbagħad minaħa tiegħu jkun jista' jieħu deċiżjoni tiegħu. Jiena fir-rapport tiegħi ressaq ċertu emendi sabiex dawn il-bloks nkun nistgħu ndefinuhom għam daqsxejn aħjar per eżempju il-lajnuna fil-gwart tal-forestrija illi eh, hemm bżonn anka ta' ċertu eh, eżenzjonijiet fil-gwart tal-istrateġija 2020 fil-qasam tan-natura. Nħoss li dawn eh, l-eċċezzjonijiet huma meħtieġa qed naħdem ukoll fil-gwart ta' proposti marbuta mal-klabs tal-sports u anka fil-rigward tal-toroq eh, u l-ferroviji, importanti li konna aċċess għall-infrastruttura li tkun possibbli. Għawna kan nitkellmu fuq eh, dritt ta' trasparenza u effiċjenza u uh, ħafna mill-istati din il-kompetittività diġa teżisti b'dan il-mod fuq il-proċedura naħseb li hemm naqqas fil-demokrazija l-fatt li aħna maħniex inklużi fil-proċess tal-kodeċiżjoni hawnhekk mhux qed nimxu skont il-kodeċiżjoni u fil-rigward tal- uh, uh, block exemption ġdida. Rridu naraw anka rwol tal-parlament u nissuġġerixxi illi jekk aħna ma se nkunu parti mill-kodeċiżjoni, il-Kummissjoni Ewropea mod regolari fuq bażi bianwali trassaq rapport minnaħa tagħha u tindirizza dawn il-punti ta' eccezzjonijiet. Umbat, hemm qasam importanti ieħor fej il-rapport tal-Kommissjoni Isara fuq artiklu 9 jiġi xolt dan l-artiklu 9 jiddefinixxi l-eċċezzjonijiet u Eh, għanda u li referi għal eh, trasport eh, il-bot kif ukoll trasport tal passiġġieri dan qed joħloq problema ta' demokrazija fir-rigward ta' 37-2007 fir-rigward ta' deċiżjoni kota ġizjoni dan huwa regolament illi mhux qed jindirizza din it-tip ta' proċedura ta' kodeċiżjoni u naħseb illi il-proċedura miex eh, xirqa għaliex għanna dawn il-gaps, dan il-vojt illi ħafna mill-kollegi diġa eh, diskutew ħanka fil-Komitat ta' Trasport fil-kompetenza tagħhom fil-rigward eh, anka ta' trasport tal-passiġġieri. U għalhekk dan ir-regolament tal-2011 jekk eh, dan li dur il-proċedu suppost għanna nimxu skont il-proċedura normali ġifiri dik ta' kodeċizjoni. Wieħed li ta' seba' 2007. Sur President, eh, bera tuħar dawn huma il-kontenut kollu tar rapport tiegħi. Thank you very much indeed, Mr. Dorfman. Um... Grazie ħafna, Sur Dorfman, fissem soċalisti naddel kelma massa l-onorevoli Kutax. Grazie ħafna, President. L-ewwel nett, permetti li nifraħ l-rapporter għax siwi li għamel u nħares il-qoddim biex naħdem mar-rapporter. Iva Sur Dorfman għandek raġun, u anki Sinjura Pitikajnen rapporter liħor għalet moċċar li hemm nuqqas ta' demokrazija bl-użu tal-artiklu 109 ta' trattat. Għalix il-bazi legali tal-żewġ regolamenti nafu xenuma u ma jatunix lok biex ikun hemm dritt ta' konsultazzjoni. Għal daqstant irridu naraw kif ħanimxu għall-artiklu 9 nissemma hawnhekk. forsi jiġi imħassar mill-proċedura ta' konsultazzjoni mal-Kunsill iżda rridu niddiskutu dan kollha mar-rapporters kollha biex naraw x'inhija l-aħjar soluzzjoni. Fuq ir-rapport ta' Sinjura Pitikajnen nixtieq ngħid li nemmen li l-proposta tal-Kummissjoni hija waħda tajba ħafna hija pass importanti il qoddim biex nimmodernizzaw il-proċeduri tal-għajnuna statali u biex ngħinu wkoll li l-ġestjoni tal-konformità tkun iktar effiċenti dan regolament Ewropew. Naħseb li l-kooperazzjoni bejn il-Kummissjoni Ewropea Rati Nazzjonali hija element ieħor importanti mill-proposta tal-Kummissjoni din għandna nappoġġawha għaliex il-regolament emendat qed isaħħaħ din il-kooperazzjoni u nappoġġaw l-idea wkoll li l-Kummissjoni Ewropea għandha jkollha l-possibilità li tikseb il-tarif relevanti kollu direttament minn dawk li jieħdu sen fissu jekk l-informazzjoni li tiġi mill-Istati membri ma tkunx biżejjed. Naħseb li din il-miżura ħażita trasparenza fl-opinjoni tiegħi. Issa dwar ir-rapport ta' Sur Dorfman naħseb li huwa importanti ħafna dan ir-rapport li permetti li kif qalu ikun hemm ċertu kategoriji ta' għajnuna, ta' notifika għal kultura, għal kumpensa danni, per eżempju minn dizastri naturali, għajnuna għal ċertu tipi ta' infrastruttura ta' trasport, eccetera. Dan kollha naqbel minn rapporter u naqbel ukoll ma' rapporter fir rigward ir-riċerka, l-iżvilupp, innovazzjoni naħseb dawn għandhom ikunu konformi mal inizjattiva u l-anin tal-Europa 2020 dana kollu nissuġġerilkom li ma tkunux wisq restrittivi u għandkom tħallu l-bib miftuħ għall inizjattivi oħra li jmorru lin mill-Europa 2020. Biex nagħlaq nixtieq nissuġġerixxi li żewġ rapporters biex iqisu il-fatt li nistgħu nħaffu daqsxejn il-proċess naħseb li jkun aħjar li jkollna l-votazzjoni qabel il-laqgħa tal-Kunsill ta' 29 ta' Mejju għaliex bekk jippermettilna li konna anke hija proċedura ta' konsultazzjoni li konna diskussjoni bir-reqqa. Nħares il-qoddim biex nimxu f'dan ir-rigward u naħdem flimkien magħkom grazzi mill-ġdid. Il-President, grazzi Sur Kutax, issa ngħaddi mikrofonu lis sinjura Piti Kajnen li hija rapporter għall-ewwel dokument. Skużani, tal-ftim ħażin li kellna fil-bidu. Tkompli r-rapporter. Nixtieq Narrafkom li dom daqxej biex niġi għaliex kelli skeda mimlija daqs bajda kont qed nitkellem dwar rapport ieħor tiegħi f'kumitat ieħor. Xorta waħda nistgħu nibdaw id-diskussjoni hawnhekk issa. Palma nafu il-koll ir-regolament il koll il regolament il li qed nitkellmu dwaru issa għabbażi l-artiklu 107 u 108 ta' trattati li jistabilixxu r-regoli tal-għajnuna statali li fihom id-definizzjoni tal ajnuna statali u anke il-bażi li l ajnuna tista' tiġi konsidrata bħala kompatibbli mas-suq intern u mhux toħloq distorzjoni għal kompetizzjoni u regoli ta' kompetizzjoni u bekk hemm il-prinċipji ewlenin li jistabilixxu l-proċedura biex bekk il-Kummissjoni tista' tiżgura li iva l-Istati membri ikunu konformità ma' dawn ir-regolamenti. Palma nafu dawn ir-regolamenti ta' proċedura ma nbidlux b'mod sinifikanti mill lodazzjoni tagħhom u jistgħu jidhru kemm xejn tekniċi iżda bħala konkretament id-differenza hija kif timplementa dawn ir-regolamenti u għalhekk wasal iż-żmien li nagħmlu t-tibdiliet għaliex huma parti mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni fuq l-modernizzar tal-għajnuna statali. Bħalna nafu lan ewlieni tar-riformi kollha huwa li immexxu l-qoddim il-fondi pubbliċi biex nużaw l-għajnuna statali aħjar biex nappoġġaw l għanijiet tal-Ewropa 2020 biex ikun hemm tkabbir inklusiv, sostenibbli u li ħares il-qoddim. Ikun innovattiv. Nafu li għanna diffikultajiet għal fondi pubbliċi, iżda fl-istess ħin irridu nejnu l-konsolidazzjoni fiskali pubblika tagħna biex bekk ma nużawx flejjes imprezzabbli għal xejn. Dak li tassew neħtieġu nagħmlu huwa l-intejbu l-effettività tal-kontroll tal-għajnuna statali. Il-problema x'kienet? Il-problema kienet li l-proċeduri u l-interpretazzjonijiet kienu varjaw ħafna fl-istati membri u fċertu każijiet użajna eh, il-level tal kummissjoni u l-level tal-Istati membri li varjaw fl-importanza tagħhom fuq iż-żewġ livelli u mill-ġdid m'għandniex l-odot effettivi biex nkun nistgħu nidentifikaw mod xira min huma u x'inhuma l-problemi l-enin il-problemi l-kbar li jkollhom effett ta' distorsjoni bħala mekkaniżmi. Nista' nsemmi CPR u anki il-kompetizzjoni ehm, fir rigward il-bini ta' bastimenti, il-tarznara, eccetera Għalhekk l-azzjonijiet konkreti jasmu fuq żewġ binarji. L-ewwel net li ntejbu kif ħan interizzaw l-ilmenti, sissa ma kenniex mekkaniżmu ta' proċedura fuq l-ilmenti u għalhekk x'kienet jiġri. Kwalinkwa persuna, kwalinkwa individwu, kwalinkwa entità fejn ikun hemm kwistjonijiet tajnuna statali jista' tressa ilment u mbagħad il-Kummissjoni tittistudja. Dan ifisser li ovvjament ikun hemm ħafna kwistjonijiet żgħar li ma jkunux marbuta sew ma' bażi legali anke f'kwistjonijiet ta' kompetizzjoni jistaw u l-elementi, anki kompetituri li ma tantx ikunu kontenti jistaw għajmu kwistjonijiet biex idomu l-affarijiet. U għalhekk ma kenniex bizzejiet ħin biex namlu l-isforz meħtieġ biex impoġġu r rizorsi fejn huwa meħtieġ fejn tassew għandna rresquhom. U l-proposta hija din aħna rridu ntejbu kif ħan indirizzaw l-elementi u kif ħan għamlu dan. Il-Kummissjoni ikolla iktar rizorsi aħjar biex kun tista' tressaq l-investigazzjonijiet tagħha l-każijiet l-aktar serji. Permezz ta' dan il-Kummissjoni tajt kif tista' tindirizza l-elementi kif għandhom jintbatu dawn l-elementi bħala tarif obbligatorju. Ikollok formola li tittintala mbagħad tkun tista' turi tkun tritturi li meta tressa element inti parti interessata sa ċertu punt. U mhux tagħmilha għal xejn b'xejn jew għal raġunijiet oħra. Barra minn hekk tkun tiddefinixxi x'inhuma l-abbuż allegat tal-għajnuna statali. Jiena hawnhekk personalment qed nipproponi li ksibt appoġġ kbir fuq dan il-punt u għalhekk nistgħu niżviluppaw aħjar approċċ iktar veloċi ta' kif nindirizzaw l-elementi. Dan ifisser li l-Kummissjoni ma jkollix l obligu li tieħu deċiżjoni formali f'ċertu każijiet fejn kieku jitħallgħu fuq bażi pendenti jew ma jkollhomx bil-żejjed tarif biex bekk nkun nistgħu nħaffu l-proċess fejn ma jkunx hemm ksur, fejn ikun hemm każ ċaru tont, tkun tista' tħaffef l-affarijiet u de facto laqqas biss ikollok fejn tibda tindirizza l-ilment. Fuq dawn nistgħu nimxu l-qoddim. Mbagħad parti oħra fuq kif nistgħu nintejbu kif nindirizzaw l-elementi huwa kif nistgħu niżguraw xikun l-infurzar konsistenti tar-regoli fuq livell nazzjonali. U hemmhekk il-proposta hija li il-Kummissjoni ikollhom fidejhom għodu taħjar u iktar prattiċi biex jindirizzaw il-rati nazzjonali u l-interpretazzjoni tal-liġi u l-Kummissjoni tkun tista' tressaq l-informazzjoni direttament lill qrati dwar lan kif tista timplementa ir-regoli tal-għajnuna statali. Bekk tkun tista' tintroduċi dritt tal-Kummissjoni li tkun tista' tagħmel ċertu sottomissjonijiet lil rati nazzjonali din hija riforma importanti u hija milquha għandha appoġġ kbir. Imbagħad parti oħra tal-kwistjoni hija li niżguraw ġbir effettiv u affidabli tal-informazzjoni mis-suq. Diġa kommentajtu dwar dan illum u element importanti ġdid li huwa proposta hawnhekk huwa l-informazzjoni tas-suq u l-odot biex tiġbor din l-informazzjoni. Biex bekk il-Kommissjoni tkun tista' tkun awtorizzata li tiġbor informazzjoni minn entitajiet għajr dawk l-istati membri konċernati. Bekk tkun iktar effettiva, iktar rapida li tieħu azzjoni fuq l-entitajiet il-kbar fejn hemm każ ċar, imma fejn l-Istati membri joqogħdu daqsxejn lura milli jagħtu l-informazzjoni bħeffa. Dan ikun meħtieġ sabiex bekk inkunu il-Kummissjoni tkun tista' tisplora aktar fid-dettall il-każ. Bekk l-investigazzjoni tkun aktar fil-ħin, aktar tista' timxi fil-pront u ikun metodu aħjar. Jiena wkoll nappoġġa l-introduzzjoni ta' sanzjonijiet fil-każ li l-informazzjoni li tkun qed ma tkunx korretta u fejn il-proċeduri ma jkunux applikati kif xira. Tajja pwis, imbatem kwistjonijiet oħra li huma marbuta imma mhux daqshekk direttament tal kwistjonijiet tal-għajnuna statali u dan jorbot ma dwar kif l-istati membri qed jinterpretaw ir-regoli. Parti minn dan hija interpretazzjoni differenti bħal pereżempju test tas-suq mhux dejjem jintuża, dan japplika għal setturi eh, terzi jew fejn mhux ċar fejn suq tista' japplika l-għajnuna statali jew entità bħal NGO per eżempju li toffri servizzi għal nies b'diżabilità jew għal kura tas-saħħa, eċetera, jew għaqdiet, jew fondazzjonijiet, eċetera. Dan huwa pis addizzjonali, pis amministrattiv addizzjonali biex tressaq l-affarijiet fuq il-livell tal-istati membri fin-naħa mill-banda l-oħra għandek ukoll koll possibilità fejn tista' tħeġġeġ il-menti li mhumiex meħtieġa u speċjalment f'dawn il-każijiet ikollok problemi soċjali fejn nistaw naqsu l-użu ta' frejes pubbliċi għall attivitajiet ta', paj ta setturi terzi li jkunu ter terzjarji li jkunu eh, qed eh, jappoġġaw iċ-ċittadini tagħna. Hawnhekk qed ngħidu li l-Kummissjoni tittejn l-Istati membri biex tiċċara s-sitwazzjoni u biex bekk tagħmel tip ta' valutazzjoni ta' suq fejn ir-regoli tal-għajnuna statali jiġu applikati fuq l-Istati membri. Ġifiri fuq l-itnitajiet il-kbar, fuq il-kwistjonijiet il-kbar, irridu nkunu aktar ħorox u fuq il-kwistjonijiet l-oħra fejn qed nitkellmu dwar l-appoġġ tas-settur terzjarju, s-soċjetà ċivili u kwistjonijiet importanti mażar dawn għanna nħalluhom iktar l-lin mill-regoli tal-għajnuna statali u l-implementazzjoni tagħhom u l-ilmenti. Din hija direzzjoni li jażilt li nieħu hawnhekk grazzi tal-li tajtuni widen u nħares il-qoddim biex nilqa l-kummenti tagħkom u suġġerimenti tagħkom għall-iżvilupp tax-xogħol tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna jgħet il-President, grazzi Sinjura Pitikajna Is-sur Kutax huwa rapporter ta' żewġ rapporti, xedu rapporter ta' żewġ rapporti, forsi rrit idaħħal xi punti u jżid ma dik li qalet ma dak li qalet is-Sinjura Pitikajna. Le, mill issa fisem għal dan l kelma lis-Sinjura Indvelt. Grazzi President, Sharon Bowles taqsitni biex nitkellem li hija xedu rapporter fuq rapport Pitikanen, ħanaqra l-istqarrija tagħha fisema u nagħmel xi rimarki dwar ir-rapport Dorfman fejn jiena mbagħad shadow rapporter. L-ewwel net nirringrazzjak għar-rapport li huwa wieħed konċis ħafna u ċar. F'termini ġenerali għandi ngħid u diġà taw qabel li ma tantx wisq nafda li għanna wessaw l-ambitu ta' dawn it-tip ta' regolamenti u darba wara l-oħra jidher li lan ħafna drabi ikun tajjeb, jinstema tajjeb, imma mbagħad meta tifli l-affarijiet iktar minn mill-viċin tittara kif jiġu applikati l-eżenzjonijiet fil-prattika. Nafu li hemm diffikultajiet kbar għaliex hemm ħafna mill-għajnuna statali li ma tkunx ġustifikata biżejjed jew lanqas kun ġustifikata u naħseb li dawn għandhom solvuhom qabel ma nibdew inqisu li wessaw l-ambitu ta' dawn it-tip ta' regolamenti. Fir-rigward lan li nimmiraw l-entitajiet il-kbar, naqbel jien ukoll ma dan bħala prinċipju imma ma naħsibx li għandna ninjoraw l-entitajiet iż-żar għax ħafna entitajiet żar jista' jkollhom impatt fuq is-suq u għalhekk ma naħsibx li għandna ninjorawhom jew tom il-ġemp kompletament. F'dan ir-rigward jiena nilqa tassow il-proposti mis-sur Dorfman per eżempju fir-rigward li nistabilixxu kriterji ċari għall eżenzjonijiet naħseb li din xaġa tajba ħafna tagħmel l-affarijiet aktar trasparenti, nilqaw koll emendi 8 u 9 tiegħu dwar l-użu ta' regoli ta' xiri pubbliku biex ikonna livelli indaqs li nżammu, naħseb importanti ħafna li niftakru dwar dan, importanti ħafna li niftakru li lajnuna statali għandha tkun l-eċezzjoni dejjem u għandha tkun xi ħaġa temporanja. U mhux sa ċertu punt minn taħt issir xi ħaġa permanenti. ma tantx jiena entużjasta għalissa forsi nkun konvinta dwar l-emenda numru 6, aħna proponejna li mandux ikun hemm notifika ulterjuri ta' jnuna statali fejn ikun hemm kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea għax diġà tkun taħt skrutinju, ma tantx jiena konvinta dwar il-fatt li l-iskrutinju tal-Unjoni Ewropea tkun 100%. Għalhekk forsi naħjar naħsbu qabel ma nagħmlu aktar proposti. Fl-aħħar naqbel miegħek u anke ma' Sinjura Pitikajnen fuq ir-rimarki kollha li għamiltu dwar il-demokrazija, deficit demokratiku, rwol tal-Parlament Ewropew. Naħseb li nistgħu nsibu kunsens dwar dan f'dan il-kumitat, imbagħad fuq il-rimarki tal-Sinjura Bowles tiskuża ruħha edha f'Dublin illum titkellem dwar l-ekofin informali fost affarijiet oħra u ħan resqilkom nistqarrija tagħkom. Tajt li lan ta' din ir il-regolament fuq il-rapport Pitikajnen huwa li tejja fil-regolament tal-1999 biex tnaqqas żmien li jittijħet biex nindirizzaw l-ilment tal-għajnuna statali, niżguraw li dawn l-ilmenti jkunu ġenwini, innaqsu n-numru ta' ilmenti inammissibbli u nħaffu l-proċess. Par-rapporter jiena naqbel ma dak li proponi il-Kommissjoni tagħmel sens emendi meħtieġa biex nmexxu l qoddim ir-regolament eżistenti, irridu ninsistu wkoll li l-ilmenti jkunu bbażati fuq evidenza u anki fil rigward it-tarif ta' partijiet interessati u r-regolamenti dwar l statali nil-qawwam. Fuq la bosta rapport nista' nappoġġa il-maġġoranza tal-insab fih l kunċett tal-testa s-suq fl-emenda numru 2 ideja interessanti unħares il-qoddim biex nisma' iktar fid-dettal dan xi fisser. Bajt eh, daqsxejn imħasba dwar il-kummenti tiegħek fuq l-impatt reali fuq is-suq intern kif dan jidħol fil-mandat tal-Kummissjoni taħt trattati. Forsi xi ħaġa li nistgħu nesploraw aktar fil-laqat tax-shadows. Fuq l-emenda numru 8 naqbel mal-prinċipju tal-MEPs ikunu involuti aktar fuq għamla aktar eh, eh, aktar formali għabbażi ta' kull ilment, forsi l-Kummissjoni tkun tista' tipproduċi rapport rapporti temporanji ta' nofsen mandat tkun kompromess tajjeb mal-Parlament. Il-Kummissjoni kif hemm fir-regolament eżistenti ma naqbilx li mhux biss naqbel li mhux biss għandat ikun hemm l-elementi li jiġu publikat fuq il-ġurnal uffiċjali imma anke fuq livelli oħra. Fuq rwol tal-Parlament Ewropew kelli ħafna x'namel biex nisielet mal-Kumitat Tran fuq ir-rapport Dorfman għax il-Kummissjoni l artiklu 2 tħassar regolament ta' kodeċiżjoni li ovvjament tifmu minix kontent li qed isirek. Din hija xejra inkwetanti għaliex id-drittijiet tal-kodeċiżjoni tal-Parlament Ewropew qegħdin jiġu mċaħda mu wara l-kwinti anke jekk il-Kummissjoni ma tgħidx li din hija xi mossa tapposta. Irridu noqogħdu attenti għal kwistjonijiet ta' għajnuna statali ma nix nitilfu kontroll u għandna nsusu biex ikollna aktar jeddijiet u għalhekk l-emenda 10 li titlob li jkun hemm bidla fit-trattati nappoġġa. Niskuża ruħi minn ġdid li mhux edha hawnhekk kellu munħares nħares il qoddim biex naħdem flimkien max-shadow mar-rapporters fil-laqat tax-shadows. Grazzi, Sinjura Endveld, fissem il-Kummissjoni f'issem il-grupp tiegħu naddi s-serkelma lill-Onorevoli Besset biex jgħidilna xi rimarki. Ftit kommenti malajr malajr, mod ġenerali aħna bħal rapporteri Sinjura Pitikajnen nħossu l regolament propost mill-Kommissjoni miexja fil direzzjoni tajba. Dan se jippermettilna li ntejbu nirfenaw u namlu aktar sens mill-lodot li l-Kommissjoni għandha dispożizzjoni tagħha, iżda dan ħajnaqqas ukoll il-burokrazija l-Istati membri fir-rigward l-għajnuna statali. Aħna ħerqana dwar l-odot disponibli għall-informazzjoni tas-suq anke fuq rigward istħarriċ settorjali tas-suq li nixtiequ li jiġu implementati aktar mod dinamiku, speċjalment fir rigward is-settur bankarju li kien benefika ħafna mill-bidunet tal-kriżi dwar b'din il-proċedura. Nirringrazzjaw il-rapporter għal dan ir-rapport li nappoġġaw bisħiħ u nappoġġaw ukoll l-emendi 8, 14 u 15, emendi li jestendu r-rwol għal stħarriċ. Fuq rapport Dorfman, rapport li aħna nappoġġaw bisħiħu ukoll, aħna nixtiequ naraw integrazzjoni tal-inizjattivi li hemm fil-kuntest ta' l-Istrateġija 2020 u din għandu dan għandu jkun il-qafas ta' referenza għall-evalwazzjoni ta' kemm huwa għaqli dan l-appoċ għall-innovazzjoni u anke għall-għajnuna statali. Ħarqana dwar l-azla tar rapporter li nindirizzaw il-notifiki f'qasam ta' trasport ta' vetturi fit-toroq u ħerqana wkoll koll dwar l-emenda 10 li sertejn biex tintaffu d-deficit demokratiku, mod partikolari l-artiklu 109 ta' trattat. Aħna nishtiqu nitolbu l-Parlament biex juża il-klawzola Gateway f-47 3 eh, u wara konsultazzjoni l-Parlament ikun jista' jitlob għall-unanimità mill-Kunsill biex ninadda test legali proċedura speċjali mingħajr ma jkollna l-fej noqogħdu ngħaddu mill-reviżjoni ordinarja ta' trattat. Fiż-żewġ rapporti aħna naraw li hemm possibilità ċara biex nużaw din it-tip ta' klawżola, gateway clause, u biex nil-Kommissjoni tkun tista' timxi f'din id-direzzjoni. Grazzi. Uh, uh, Beset on behalf of Grazzi ħafna Sur Beset. Is-sur uh, Glutarada wkoll fisam il-gwe u rapport ko-rapporter taż-żewġ rapporti, grazzi ħafna. M'a ġenerali nista' ninaqat ma' dak li għadna kif smajna, però xtaqt ir-ressaq żewġ kummenti minn ħati ma naqbilx bisħiħ ma dak li għalet il-Sinjura Endfeld eh, ġifiri għawnek eh, fej eh, f'rigward tal-għajnuna mill-istat forsi nistaw noħolqu situazzjoni differenti ġifiri għandi jkun hemm situazzjonijiet illi jkun jiġu definitiv mod ċar fejn hemm bżonn din l-għajnuna jew le u l-aċċess li tinħolloq. Imma naħseb din hija kwistjoni ideoloġika illi eh, ma naħsibx li hemm għalfejn għandlu fiha llum. Nista' wkoll nappoġġa eh, fir-rigward tar-rapport Dorfman eh, fejn minħat tiegħu huwa ippropona żewġ regolamenti ta' jiena għadu mux daqsek ċara li jaffi rigward tal-edukazzjoni uh, uh, u l-proċessar tal-privatizzazzjoni f'dak il-kas u xinu ruol mek tal-għajnuna mill-istat. Uh, naħseb forsi dini aktar perspettiva aktar fuq livell nazzjonali ġermaniza fir-rigward ta' dan is-suġġett. Il-rapport ta' Sinja Pieti Kajnen Aħn, jina eh, nappoġġa dak li għadu kif, eh, dak li għadna kif smajna dwar trasparenza, nħoss li għamil sens ukoll illi l-Komissjoni kollha l-opportunità illi eh, tindirizza lil dak li kull għadin jirċivu dawn l-allokazzjonijiet mod dirett. Naħseb illi permezz ta' l-istituzzjonijiet mhux qed nagħtu l-informazzjoni fil-mument meħtieġ u mhux qed tkun preċiża meħtieġa naħseb illi Ir-rwol tal-Kummissjoni huwa meħtieġ hawnhekk imma rridu noqgħodu xi attenti wkoll illi jkun hemm bilanċ mill-lat tal-kontroll, jiġifieri eh, nevalwaw blima mod il-Kommissjoni tista' mbagħad tevalwa tikkontrolla s-sitwazzjoni. Naħseb dan eh, għana uh, ħanka Eh, dan ir wall eh, dan il-poter ta' kontroll diskutu fil-Parlament Ewropew sabiex ma jkunx hemm abbuż dan ir-rigward minn tal-Kummissjoni. U bekk eh, ikonna regolamenti ċari fil-rigward tal-kontroll. il wall tal-Parlament f'din il-proċedura nista' nappoġġaħ u anka mod ċar nista' nappoġġa dak li għadha kif qalet is-Sinjura il-Petikajnen naħseb illi dan is-settur partikolari s'essa ma natax ruol partikolari biżejjed eh, bizzejiet fil-Unjoni Ewropea u għalhekk jekk irridu nagħtu daqs iktar tifsira anka iktar rikonoxximent naħseb ikun utli li naqbdu l-approċċ propost mis-sinjora Patikajnen. Dawn kienu l-kommenti tiegħi fuq dan, grazzi. Grazzi, Sur Kluta. Nad il-kelma l-ura l-rapporter l wennet il-Sinjura Petikajnen jek tixtieq tikkommenta fuq dak li għadhom kif qalu il-kollegi dwar il-rapport tijak. Naħseb nistawa nirringrazzja lilkom il-koll għal kommenti pozittivi, kostruttivi ta'kom. Ser n-ħonota bir-reqqa tagħhom għalix dawn huma kommenti li anka ġew minnaħat għal-korrelaturi u għalhekk nisviluppaw ir-rapport tagħna fuq din l-istess bażi. Naddi l-kelma lis sur Dorfman. Grazzi ħafna. Grazzi lill korrelaturi kollha għal eh, kommenti pożittivi, kostruttivi. Naħsibx li hemm differenzi kbar fl-opinjoni bejnietna hawnhekk u dak li anka kif qal is-sur Klute jridu naraw uh, li ma eh, punti uh, għanna naħdmu fuq għamsa biex nizviluppaw multirealment. Fuq l-iskeda ta' żmien naħseb eh, nistaw naqblu uh, li nimxu maħħa jekk aħna naqblu illi uh, minnaħat tal-parlament uh, naħdmu skont dawk l-iskadenzi sabiex anka nħallu impatt pozittiv fuq uh, dak li aħna naddu l konsil aħna ser nagħmlu dak li hu meħtieġ f'dan il-każ. Grazzi ħafna. Nissur Dorfman, nfakkarkom li l-iskadenza l-emendi hija 13 ta' April il-konsiderazzjoni ta' dawn l-emendi se jisseħ bej 27 u 28 ta' Mejju, il-votazzjoni fuq il-rapport fil-komitat tagħna ser ikun fis-6 ta' Ġunju, u mbagħad il-votazzjoni fil-plenarja jisseħ fl-Ulju. Peress li m'hemmx eh, punti oħra taħt kwestjonijiet dvar, nista' ngħidilkom illi laqa li mista' l-kumitat sar isseħ l-24 ta' April mill-9 sa nofsija u mit-tlieta sa 6 u nofs ta' filgħaxija u l-ħamis 25 ta' April mid-9 sa nofsija. Grazzi ħafna, ningrazzja l-kulħadd u nerġa' niltaqgħu dal-waqt.